So, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße euch zu unserer Nachmittagssitzung. So, es kollegi, merħba l-ura s-sessjoni dwar nofsinar tana tal-lum, mela l-punt li jmiss fuq l-agenda u l-iskambju ta' opinjonijiet ma' jgħar iħtar. Il-Ministru Slovak għall-impiek, affarijiet soċjali u l-familja. Ministru, ntik merħba għonek, fosna f'dan il-komitat Jidir li dinja l-ewwel darba le li kanna opportunità niddiskutu mal-Ministru Slovakka fil-Kumitat Empli fil-fatt nixtu naħtfu din l-opportunità f'dan iż-żmien eċitanti da stan diffiċli speċjalment għall-impjiegi l-affarijiet soċjali. Hemm numru ta' miri li nixtu nilħu U il-Ministru Slovak se jkun qed jindirizza dawn il-punti għankunu għat niddiskutu l-istqarrija introduttorja tiegħek għal stant. Nibda billi nitolbok tieħu l-mikrof. Dziękuję pięknie za słowo. Ważny pan prezydent. Grazie tal mikrofonu, sur prezydent, ministr jekk joġobkom delegati, eh, sinjuri. L-ewwel nett nixtieq nawguralkom il-kol il-wara nofsinhar it-tajjeb. Huwa ta' unur kbira lija li nkun nista' nindirizza hawnhekk lill-Parlament Ewropew fissem il-Presidenza Slovakka tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hawnhekk fis-sede tal-Parlament Ewropew ħankun qiegħed nindirizza l prioritajiet prinċipali tal-Presidenza Slovakka għal xhur li ġejjin. Il-Kumitat Empli huwa korp importantissimu hemm ċert aspetti eh, tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-taħriġ vokazzjonali, iċ ħieles tal-ħaddiema fost l-oħrajn iżda wieħed jista' jsemmi wkoll il-mobilità tal-ħaddiema, drittijiet taż-żgħażagħ, drittijiet tal-pensjonanti. Dawn huma lkoll punti li jorbtu mal-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna għal dastantu ma tassew rilevanti għalihom. Meta nkun qegħdin nitkellmu dwar ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja u il-xogħol, il-sigurtà fuq il posta tax-xogħol, id-dritt tal-benefiċċji soċjali, id-drittijiet għal ħaddiema li jċaqalqu minn pajjiż għal ieħor id-drittijiet tal-pensjonijiet dawn kollha huma l-koll rilevanti għalina l-koll. Din hija raġuni l-għala iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, l-imsieħba soċjali, il-medja. Bosta gruppi ta' interess kif ukoll NGOs jagħtu dastant attenzjoni lil dawn is-suġġetti għaliex pereżempju dritt tal-pensjoni jeffettwana l-koll. L-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jiena tassew ħerqan għal kooperazzjoni mal Parlament Ewropew tur il-Presidenza Slovakka permezz ta' interazzjoni bejn il-Presidenza u l-Parlament permezz ta' ħidma konġunta jnexxinna intejbu ħajjet iċ-ċittadini tagħna li għandu jkun fl-aħħar mill-aħħar lan prinċipali tagħna. Lan prinċipali tal tagħna huwa li niżguraw l-impigi u l-prosperità għal ġejjini ta' ċittadini tagħna. Ta Dan huwa il-bażi ta' ħafna laqat tekniċi kif ukoll avvenimenti differenti organizzati ġewwa l-Slovakkja tul il-mandat tal-Presidenza tagħna. Aħna nixtiequ nifukaw l-isforzi tagħna fuq il-promozzjoni ta' ġida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, promozzjoni ta' ħolqien ta' impigi u impigi ta' kwalità. Il-Konsil EPSCO informali fil-14 u 15 ta' Lulju ġewwa Bratislava kien l-avveniment ta' tluq għal presidenza Slovakka għal kwistjonijiet soċjali u dawk li għandhom x'jaqsmu mal-impjegi. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq l-isfidi prinċipali tal-bidliet soċjali u teknoloġiċi illi jirriżultaw anke minn bidliet demografiċi, xejriet ta' migrazzjoni, digitalizzazzjoni, kif ukoll l-impatt tagħhom fuq is-suq tax-xogħol. Il-ministri qablu fuq il-fatt li digitalizzazzjoni u robotika għandhom impatt fuq is-suq tax-xogħol minħabba il-bidliet ta' teknoloġija qegħdin jintilfu ċerta impjiegi ġala darba il-ħidma tal-bniedem tinbidel bir-robotika tiġi sostitwita da stant u Edin jinħolqu madana kollu impiegi ġodda minn flok it-trasformazzjoni digitali tal-ekonomija edha għal dastan titbiddel il-karattru innifsu tas-suq tax-xogħol, metodoloġija ġdida tfisser talbiet differenti għal ħiliet. Id-digitalizzazzjoni għandha impatt dirett fuq l-edukazzjoni, fuq il-kwalifikazzjoni minn ġdid u fuq il-ksib ta' ħiliet ġodda. L-impatt ta' digitalizzazzjoni fuq is-suq tax-xogħol tista' tkun kruċjali fil-ġejjini. Fil-kuntest ta' Ewropa Soċjali, bl-adozzjoni ta' politika Ewropea u nazzjonali tajba nemmen li huwa possibbli li wieħed jaqqat il-tkabbir ekonomiku mal-progress soċjali kif ukoll dak ekonomiku. Qed naraw kemm huwa importanti li diġitalizzazzjoni ma tinkludix biss l-aspett teknoloġiku iżda tiġi konsidrati wkoll aspetti soċjali fuq l-istess livell sabiex il-potenzjal ta' tkabbir u tal-żgħażagħ nużawhom bisħieħ. Hawnhekk napoġġaw l-opinjoni tal-kumitat tagħkom dwar il-Digital Single Market, is-suq digitali waħdini. Jena hawnhekk nixtieq Nirringrazzja l-ex-sur president u l-komitat tijak Sur Thomas Handel tal partiċipazzjoni attiva fil-Lepsko informali ġewwa Bratislava. Il-Presidenza Slovakka sejra tkompli taħdem fuq il-proposta leġislattiva il qiegħda tiġi diskussa bħalissa fuq il livell ta' esperti u fuq il livell tekniku. Aħna sejrin namlu l-almu kollu tagħna sabiex dawn il-files nkomplu nmexxuhom il qudiem sabiex jirna xinna nilħu bil politiku. Waħda mill-proposti li żjed sensittivi hija il-Posted Workers Directive. Il-Kommissjoni issa analizzat ir-reazzjonijiet taħdax il-Stat membru. U Wara din l-analiżi deċidejna li l-proposta inħalluha kifini. Mingħajr mittiefes il-Presidenza Slovakka lesta taħdem għatiħ fuq din il-proposta sabiex anki nagħmlu komunikazzjoni mal-istati membri u fi spiritu ta' kooperazzjoni niprofaw insibu kompromess. Il-test ta' direttiva li jirina xilu l-izjet li jilħaq konsens. Il-grupp ta' ħidma tal-Konsil ser jissokta bil-ħidma fuq negozjati sa' mit-2 ta' settembru fil-fatt. Fajl ieħor importanti fil-qasam tal-sigurtà u s-saħħa fuq il-post ta' xogħol hija l-direttiva emendata għal protezzjoni tal-ħaddiema tar riskju mill-espożizzjoni tal-emissjonijiet tal-gass fuq il-post ta' xogħol. Is-sustanzi mniżda fil-proposta għandhom impatt negattiv dimostrat fil-fatt fuq saħħet l-impjegati blimitu massimu iffissat għal dawn l-emissjonijiet se jipermettilna naqsu il-riskju ta' espożizzjoni tal-ħaddiema għal dawn il-gassijiet u eventualment niprovdu lil dawn il-ħaddiema bi protezzjoni aħjar. Dobre rozpracowani tekst návrhu smernice po holandsku. Aħna rridu nħarsu proposta Olandiża u ikonna approċ komuni. Il-Kunsil ta' EBSCO. Aħna qegħdin naħdmu mal-Parlament Ewropew qed nikkooperaw mal rapporter is signora Vici President tal-Kumitat, is signora Marita Ulfskog, sabiex inkunu nistgħu nsibu ftajim, għamilna aktar fis. Nixtieq ukoll nilqa l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea. Mhux bil-mod il-mod naqdu l-leġiżlazzjoni Ewropea fuq il-saħħa u sikurta fuq il-post tax-xogħol. Jiena tassew kuntent il l-Kummissjoni qalet li toħorġa direttiva, proposta direttiva, inkluż it-tieni lista ta' sostanzi karċinogeni. U Dan ħajġi diskuss fil-konferenza tal-esperti. Fil-24 u 25 ta' Ottubru ġewwa Bratislava. It-titlu l-intejbu il-kultura ta' prevenzjoni fis-suq tax-xogħol qed inbidel kull ma' L-ideja i illi nsaħħu il-ħiliet tagħna ġodda biex nelbu il- riski assoċjati ma' teknoloġiji kif ukoll forum ġodda ta' impjieg u dan kollha jqisu il-kwestjoni tal-demografija li qed tixjekol ma jmur tal-ħaddiema tagħna. Fajl ieħor importanti huwa illi nħarsu lejn il-lat legali li hija komplessa ħafna pro proposta l għanu għalin li ntejbu il-mod kif jaħdem is-suq intern biex inxejnu il-xkil għal dak li huwa kummerċ transkonfinali u ntejbu il- Situazzjoni ta' persuni b'dizabiltajiet u rridu ntejbu kol il-trattament indaqs għal dak li xaqsam aċċess għal prodotti u servizzi. L-ideja il li nsaħħu tekst biex inkunu nistgħu nsaħħu ċertezza legali u innaqsu kemm il-piż amministrattiv kif ukoll finanzjarju għal kumpaniji tagħna u entitajiet supervizjorji. Barra il-proposti leġislattivi, il-Presidenza tagħna wkoll ser tiffoka fuq kwistjonijiet li mhumiex leġislattivi. Mod partikolari ser niffokaw fuq kwistjonijiet li għandhom x'asmu maż-żgħażagħ. U f'Ottubru nistennew li ħajkun hemm rapport mill-Kummissjoni Ewropea illi tevalwa l-implementazzjoni ta' garanzija għal zaza u inizjattiva għal impjieg għal zaza. Għana nħossu li jiet importanza u l-enija illi nkomplu din l-inizjattiva anke l-lim 2016. Jiet importanza u l-enija li dan iseħ l istati membri illi edin jġillu kontra għat tarata olja Palma jisolva kjaħna ħafna inizjattivi, id-deħat fuq l-inizjattivi ta' kif nistaw nimplementaw dan il-programm mod siwi u xira. Il-programm en ħafna sabiex integraw iż-żaza fis-suq tax-xogħol. Il-Presidenza Slovakka trid tisħaq u taħdem fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill illi ser ikollhom impatt pożittiv fuq ir-rakkomandazzjoni għal dak li xaqsam l-implementazzjoni pratika għal ġid tal-żaza li tifittxu xogħol. Dan jinkludi wkoll aspetti ta' finanzjament għal din l-inizjattiva li kien mill-2016. Il-suġġett ta' Zaza u kemm jinaxxilhom fil-ħajja u kol se titniżel fuq l-agenda ta' konferenza li se jseħ 10 u 11 ottubru ta' din is-sena. U dan ser itejjeb il- għan tagħna għal bidla, għal dak roadmap għal bidla. L-ideja hija li mhux biss ikun hemm rappreżentanti politiċi imma wkoll rappreżentanti tar-Roma illi se jaqsmu magħna l-esperjenzi u dejatu l-femmit tagħhom fuq kif nistgħu nifhmu aħjar sitwazzjoni attwali tal-minorità tar-Roma fl-Ewropa. Dawn ukoll se jagħtu l-idea tagħhom u l-femmit tagħhom fuq kif nistgħu insaħħu l-attivitajiet ta' żgħażagħ tar-Roma u ħanifukaw fuq il-proposti għal minorità tar-Roma fuq livell nazzjonali u reġjonali u lokali. Barra minn hekk, il-punt tal-integrazzjoni tal-Roma kwa se jiġi diskuss fiħdan il-Konsil. Fil-forma ta' konklużjoni tal-Konsil jiena nixtieq nirraġixxi għar-rapport tal komissjoni Ewropea fuq it twetti tal-strateġiji għall-integrazzjoni tal-popolazzjoni tal-Roma. Minkejja li hemm minoranza, dawn huma ċittadini sħaħ tal-Unjoni bid-drittijiet kollha tagħhom u obbligi tagħhom ta' ċittadini tal-Unjoni. Aħna ser nippromovu attitudni fejn jekk ikun hemm problemi fejn l-Unjoni Ewropea ma jistax ifisser illi għanwarbu dil-kwistjoni tal-Roma. Aħna rridu nvolvuhom biex infittxu soluzzjonijiet tal-problemi tagħhom. Problemi oħrajn ewlenin li qegħdin ħamtu wiċċna magħhom fil-każ tar-Roma huwa qatt fuq żmien twil madam m'għandux xaqsam biss ma' zazah tar-Roma sewwa hija hija kwestjoni orizzontali fl-aħħar mill-aħħar. Ejda eh, ni soċjetà tagħna u hemm ta' stati membri inkluż b'Slovakkja illi il-lom jiprofaw jissiltu kontra din il kustjoni ġifiri ħajkun hemm konferenza illi ser jiddiskutu. Din kwistjoni huwa mistenni illi ser japprova il-qafas indikattiv illi ser jwassal għal t-tip ta' integrazzjoni tal- persuni bla xogħol fis-suq tax-xogħol. Ekkun hemm ukoll diskussjoni b'rabta ma' din ir-rakkomandazzjoni fil-laqgħa tal-EBSCO fil-Lussemburgu. Għammek ħajġi diskuss dan. Jiġifieri ħa naraw kif ser innaqsu il-qatt fuq żmien twil u naraw kif ser nintegraw aħjar lil dawn il-persuni fis-suq tax-xogħol. Għalhekk? din it-tip ta' tpartit ta' femit fil-Kunsill jista' jservi bħala sors ta' sfrazzjoni lil ħaddieħor fil-każijiet li applikaw għalihom. Biex nitrattaw ir-rati ta' qat, fost in-nisa mod partikolari, dan żgur jorbot fuq kemm il-politika ta' rikonċiljament bejn il-ħajja tax-xogħol u il-ħajja tad-dar hija importanti. Aħna rridu nżommu qudiem għajnejna l-attivitajiet tal-Kummissjoni Ewropea illi ħarġu b'inizjattiva u din hija l-kwistjoni ta' dak li li tirrikonċilja l-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tad-dar. Jiena napprezza l-isforzi li saru minnaħa tal kumitat ta' Impjieg u Affarijiet Soċjali u l kumitat fuq id-drittijiet tan-nisa u l-Igwaljanza bejn is-sessi għaliex Dawn ħarġu ba' rapport importanti ferm f'dan ir rekord U din inizjattiva hija mistennija li tejjeb il-kondizzjonijiet għal nisa fuq il-post tax-xogħol u l-aċċess tagħhom għas tax-xogħol. Aħna rridu ntejbu s-sitwazzjoni sabiex inkunu nistgħu insaħħu u nużaw mod aħjar il-miżuri li għandna brabta ma' li nejnu dawn il-nisa li mux tal-li jiridu jaħdmu imma li jidoħseb il-familja, forsi anzjani, li jirġu maħħom. Allura rridu ntajbu il kolita ta' ħajja ta' kuljum tagħhom. Aħna rridu ngarantizzaw konferenza taħt il-rikonċiljazzjoni ta' il-ħajja ta' xogħol u l-ħajja ta' dar. U dan ħajkun fil-20 u 21 ta' settembru fil Bratislava. Diskussjoni fost esperti se jkun dedikat għal possibilitajiet ta' li modernizzaw leġizlazzjoni eżistenti sabiex l-organizzazzjoni ta' xogħol eżistenti kunu nistgħu nimmodifikawha kif ikun hemm bżonn biex inkunu nistgħu nirreġixxu għall sviluppi attwali fuq suq il-Slovakkja wkoll ser tospita konferenzi oħrajn laqgħat informali u avvenimenti oħrajn illi se jkollhom lan li mhux biss jipprovdu xi progress dawn il eh, suġġetti partikolari ma jikkomunikaw ukoll l-aġenda pożittiva tal-Unjoni Ewropea lejn il-ċittadini tal-Unjoni. U dan il-mod li nippreżentaw il-aspetti konkreti u speċifiċi għandhom jiġu infissra b'mod li kħat jista' jifhimhom, mod ċar, irridu nikkomunikaw mod ċar li ċittadini tagħna. Xorti ħażina l-medja ħafna drabi jibbużaw il-pozizjoni tagħhom biex jagħmlu promozzjoni negattiva u jgħodu jmaqdru inizjattivi u idejat li ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi il-medja jawġu l-ideja ta' l-ideja tal-Unjoni, femmit tal-proposti tal-Unjoni, ħaġa negattiva u n-nies jaqbdu jaċċettawha bħala fatt imbagħad. Jiena naħseb illi għanna potenzjal kbir f'dawn is-suġġetti soċjali. U nistaw namlu ħafna progress dan ir-rigward, għandna nitkellmu fuq impjiegi, assigurazzjoni soċjali, ħarsin tal-ħaddiema, dawn kollha huma importanti fejn bħala kwistjonijiet u dawn għandhom jagħtu sinjal ċar l-integrazzjoni Ewropea hija importanti u li ta' min jissokta f'din il-ħidma. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazie tassew, Ministru, tal-sqarja introduttorja. Dejjem għal-kas każ fil-Kumitat Tampiki illi l-ewwel nisimgħu biex għandhom xejdu l-koordinaturi mill-gruppi politiċi imbagħad f'tieni round nippermettu l-membri individwali tal-Kumitat illi jitkellmu U għallura nxinna David Kaza mill-ħata li tipi. Zewġ minuti. Grazzi, grazzi Ministru tal-li ċettajt il-sedina tana tal-li kontawnek illum. Inti semmejt il-mizuri taħħal inta għax-xogħol u kif nafu bħala parti minn xogħla il-Presidenza Slovakka permezz tal-evalwazzjoni tal-affans eżistenti Ewropea ser nagħmlu l-mutana sabiex nippromovu il impjik fost iż-żgħażagħ. Jien naħseb li Din hija ħaġa tajba ħafna nippruvaw nħalluha priorità kemm għal partitija kif ukoll għal Parlament Ġenerali l-effetti tal-kriżi finanzjarja mod partikolari il-qat fost iż-żgħażagħ hija xi ħaġa li ħassewa ħafna stati biex iħut iktar minn oħrajn. Sentikom eżempju pereżempju ejja nitkellmu fuq il-qatt fi Slovakkja pajjiżek Ministru u jinn jek mistajr zbal ta' xi 25% u xek. Differenzi kbar reġjonali anki jitilawar 40% f'xi partijiet xi reġuni. Allura, x'inhi l-idea tal-Ministru meta niġu biex insibu miżuri effettiva ta' kif nistgħu nerbu dan il- għad fost il-żaza, speċjalment f'reġuni fejn huwa ċari li l-politiki li għandna bħalissa li provajna implementaw sissa ma tantx kienu effettivi. Grazzi. Grazzi fissam l-SMD jissa, Onorevoli Steinbrook. Grazie ta' sew ministru tal-li konta li ġejta unek fosna, aħna minn l-istqalija tijak eh, fimna li inti ħedimt ħafna fuq suġġett li aħna u koll interessati ferm fi għal dak jendu xaqsam il-Kumitat tal-Impjegi. Jena xtaqt li inti kont tkun tista tkun iktar mm, preċis fuq inizjattivi li huma meħtieġa biex innaqsu il-qatt fost iż-żgħażagħ ġonna qatt esperimenti li sissa eh, xi ftit eh, jew ieħor nexxew oħrajn mhux daqstant. X'nistgħu nagħmlu biex intejbu dan anke meta niġu biex niġġieldu kontra l-qatt fuq żmien twil. Kien hemm komunikazzjoni mill-Kommissjoni li inħarġet Il-Presidenza Slovakka se tagħmel f'dan ir-rigward biex tipprova teleb dan il-qat illi huwa prevalenti f'ħafna mill-pajjiżi tagħna wisq minnu fil ferita Kien progress tekniku li sar ukoll bħala ħolqien tal-kondizzjonijiet qafas. X'nistgħu ngħidu fuq digitalizzazzjoni tal-ġejjini u l-konsegwenzi li dan se jkollu fuq is-suq tax-xogħol inkluż il impika l-protezzjoni soċjali u l-impatti fuq is-sistemi soċjali tagħna Dan huwa importanti ħafna għalina hekk kif importanti hija importanti l-mobilità wkoll fis-suq tax-xogħol. Aħna għalina dak li huwa importanti huma n-nisa u li f'ħafna stati membri mhux qegħdin jitħarsu drittijiet tagħhom. Mhux qegħdin jieħdu dak li ħakom u li missum jihdu. Iżda mbagħad hemm ehm, affarijiet oħrajn li nħossu jeħtieġu iktar xogħol. Ma nix nikompetu biex niproduċu l-iktar xogħlijiet eh, irħas fl-Ewropa għandhom ikunu ta' kwalità għolja bħala xogħol biex kulħadd jgawdi fl-Ewropa kollha kemm biex ma nkunux qed nkompetu wieħed mal ieħor imma naħdmu fl-imkien, nittama li nkunu nistgħu naħdmu mod kostruttiv fl-Ewropa, mhux biss biss noqogħdu nħarsu l-interessi ekonomiċi tagħna. U eh, jekk aħna rridu eh, suq interni li jaħdem tajjeb, eh, dak dak huwa l-ideali li konna ekonomija li li tissaħħaħ kull ma jmur imma fl-istess ħin irridu ma ninsewx in-nies, in-nies involuti, iċ-ċittadini. Aħna ma nistgħux insew illi irridu b'xi mod nagħtu stampa u dira iktar pożittiva tal-Ewropa. U ħafna drabi naħseb il-politiċi fi sqarrijiet tagħna mm, jiet nastaw taw ċertu xeħta forsi negattiva jew pozittiva skont li ngħidu allura noqogħdu attenti għax dan għandhom influenza kbira ħafna fuq il-medja. Grazzi tassew, Sur Ċer, grazzi Ministru, tal-li tajtna din il-prezentazzjoni tant dettaljata tal-intenzjonijiet tal-Presidenza Slovakka Emma ta' punti li diġa tqajmu diġa. Ista' kieku xtaqt li smajt ftit minna ħatija għal dak li għandu xaqsam. ċerti kussjonijiet li aħna naħdmu sfiq fuqhom fil-kumitat tagħna, ġifieri l qat fost iż-żgħażagħ qat fuq żmien twil. Jien naħseb illi l-kol illi l-ħolqien tax-xogħol huwa l-iktar jgħal l-iktar ħaġa importanti, waħda mill-iktar fejt importanti insomma bħalissa. X'tip ta' ta' proposti qed tista' toħroġ bihom, taħseb ħa toħroġ bihom biex nkunna iktar xogħol. Noħolqu postijiet ta' xogħol. X'inhi kif nistgħu nagħmlu biex inxejnu l-xkiel li għandna meta niġu biex kumpaniji jimpegaw in-nies. X'nistgħu nagħmlu biex nġeneraw xogħol ġdid? Ħaġa oħra li ta' importanza kbira hija il-proposta tal komissjoni biex insaħħu il-vjaġġar bla xkil bejn il-frontieri Dan għandu jkun ukoll iktar faċli sabiex isir kommerċ ta' prodotti u servizzi, għandu jgħin ukoll persuni anzjani, persuni b'diżabilità biex dawn ikunu iktar involuti fis-suq tax-xogħol. Ma jidirx il-peru li għetat daqsek informazzjoni, biex mux għetat tuna informazzjoni fuqa. Ija, importanti għalikom, tista' tgħidulna kemm xejn x'taħsbu li ħatiksbu f'dan ir-rigward tip xinu ma x'inhu għal x'kien u xnistaw nagħmlu biex nxegnu għam darba l dejjem. Grazzi tassew, issa fisem liberali Marian Harkin. Grazzi għal-Ministru l-Komitat għet nistenna bil ħerqa biex jikonna kooperazzjoni tajba tul is-sena kollha. Jekk il-programm tagħkom, għandkom iġdi punti u ewlenin li niksbu tan riżultati tanġibli li nelbu l-frammentazzjoni li fuq fuq ċittadini fuq tnejn minn daw it-tlieta, l-ewwel it-tielet, inti sħat fuq il fat li aħna għandna bżonn nuru l-ċittadini tagħna illi proġetti konġunti għandhom impatt pożittiv fuq il-ħajja tagħhom u inti sammitom semmejtu għandhom stess meta tkellimtu. U nasab il-koll naqblu li kien importanti ferm għaliex ħafna mix-xogħol illi aħna għandna illi nagħmlu u wara l-kunti ħadd ma jkun jaf għallura Allura jekk tkom xi proposti sinifikanti ta' kif intom bessibkom tagħmlu dan biex tikkomunikaw dan iċ-ċittadini, inti tagħtejna ħafna din l-ewwel mistoqsija tiegħi. Issa, Probta ma' kwistjonijiet li għandhom x'asmu fuq il-posting of workers u l-ħiliet. Imma dan ħalli il-kollega tiegħi Martina. Inti semmejt l-aċċessibilità jina ta' sewħad gost li jinti ħtaħdem fuq dan u inti semmejt il-tekst fuq dak il nxaqsam il-ċertezza l-ingali u naqsu il pisa amministrativ fuq l-SMIs, naħseb dan huwa importanti. Iżda m'għandux ikun l-għane u ta' dak li inti tagħmel, jien naħseb li l qatta ta' aċċessibilità għandu jkun dwar li nxejnu darba dejjem ixkiel għal persuni b'disabilità u kif nafu dawn in-numri qegħdin eh, jitilgħu u jolew kull ma jmur l-Unjoni Ewropea nixin kun naf kif taħsibha fuq dar rigward. Fuq il-bidliet leġislattivi fis-suq intern dak li xaqsam il-moviment ħieles tal-ħaddiema u il-kornament tal-sistemi ta' sikurtà soċjali. Nixtieq li inti tina idea fuq fuq tax qed jiġri kif tanfuk kien hemm ta' proposti li kellna fuq il-mejda fil-kuntest ta' Brexit. Jiena x'naqt forsi niċċaramna xi affarijiet fuq xemx, bux eċ, fxadu emx, madu xem, U jena sew kontenta li ħatavawa miġdijt il-fettività tal-Youth Guarantee, Guarantee għaznaza, u l-ħar kommenti il-President u il sharing economy għada ma semmiċ, jaxa ħagġa li naħseb għanda bżon tissemma, grazzi. Vielen Dank, jetzt Rina Ronja Kari. Grazie tassew il gwi u l-NGL. Grazzi, grazzi tassew tal-li ġejt hawnhekk eh, eh, biex iżurna tajti Sinjora Kari. Eh, Jiena tassew pjaċira li illi qiegħda hawnhekk fost tagħhom biex inkun nista' nifaċċa il-Ministru wiċċ imwiċċ. Għandi xi mistoqsijiet fuq direttiva illi inti semmejt, forsi tista' tkun għatar speċifiku fuq il-pożizzjoni tiegħek tgħidilna kemm xejn fuq stanijiet tiegħek meta niġu għal negozjati Aħna m'għandniex ir-riżultati għad fidejna, iżda intom kif edin taraw is-sitwazzjonijiet għal ġejjini u l-possibilitajiet għal ġejjini. għal dak li nxaqsam ukoll is-social dumping fil-Parlament, fil-Kumitat, jem rapport li ġi dottat f'Ġunju illi mbagħad ħareġ ukoll f'Settembru dak li huwa social dumping. Iżda naħseb li rekomendazzjonijiet eh, kien hemm ħafna minnhom biex naraw kif nistgħu naċċertaw kondizzjonijiet tax-xogħol tajbin għal kull meqt jaħdem fl-Unjoni Ewropea. Intom kif taraw din? X'nistgħu nagħmlu barra minn din id-direttiva? X'nistgħu nagħmlu aktar għal dak li saqsam paga indaqs u kondizzjonijiet indaqs tax-xogħol fuq ix-xogħol għal-ċittadini kollha tagħna u kif nistgħu nivolvu l-imsieħba soċjali tagħna mod jew ieħor grazzi tassew. Danke si. Grazzi ħafna lilek. Fisem il-ħodor ġin Lambert, grazzi President, anka jen nixtieq nagħti merba l-Ministru fostna llum u nirrepeti il-Marin Haken f'dak li qalet fuq in l-ħtieġa il nisuħussu il-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem għalihom għal nies għal ċittadini Tkun xi tkun is-sitwazzjoni tagħhom, allura forsi tista' tikkummenta dwar kif tara l prioritajiet tiegħek taħdem fuq il-kunċett tal-pilastru ta' drittijiet soċjali li huwa wkoll qiegħed hemm barra l-konsultazzjoni fejn inti tħoss li dak ix-xogħol tiegħek jgħin f'dak li qisha direzzjoni ta' dik il-proposta. Interessanti wkoll fuq dak li kont qed tajt inti fuq biex li niġu lura għall istrateġija ta' Ruma l-inklużjoni soċjali hemmhekk u s-sigurtà u s-saħħa. U dili xi ħaġa li il-ministri ma xtaqux jitkellmu fuq flok jiżviluppaw, kont qed titkellem ħafna wkoll fuq id-dimensjoni ta' prevenzjoni il-ħili ġodda u transizzjoni li jintirbatt ħafna mal ekonomija diġitali, imma għal dal komitat tal-Parlament aħna wkoll konna tinħarsu lejn transizzjoni dak li għandu x'aqsam fejn di titħol fuq kwistjonijiet fuq risorsi, effiċjenza, effiċjenza fl-enerġija, fit tar risorsi, eċetera. biex l-ekonomija tkun iżjed favur l-ambjent u tkun sostenibbli. Nixtieq nistiednek biex tikkommenta fuq fejn xtara dawk is-setturi li joħorġu f'dak li għandu xaqsa fuq li ġodda li għandna bżonn, l-impjiegi koll ġodda li ħajunħolqu u t-tibdil kollu f'dan il-kamp. U għal darbohra aħna esti bħala parlament li għanna rrida li naħdmu flimkien miegħek biex ikon iktar dettalji fuq dawn il-punti u li forsi ma tantx qegħdin nagħtu eżempju attenzjoni fuq is-settur tal-ambjent digitali ecc. Din hija xi ħaġa li nistgħu għandna naħdmu wżed fuq. Grazzi. Grazzi lilek. Laura Ġif, Misha Edaw, Dominik, Marta, u għallura fisser li nistu ngħaddu mill-ewwel round għal membri ordinarji Mela, il-kelima li jmiss Elizabeth. Grazie tassew. Grazzi il ministru. Intali li ġejta unnek fosna u għanur tassew għalina. Tali ti prezenta l-ambizjoni u vizjoni tiegħek għal program tagħna l-Presidenza Slovakka. Jiena għandi tliet mistoqsijiet għali. Killaw il-mistoqsija biex taqsam għal revizjoni ta' direttiva fuq il-posting of workers Hemmhekk qed nitkellmu fuq kwistjoni illi ħabbarna li nevitaw il-fermentazzjoni. Tista' tgħidilna kemm xejn iktar fuq il-metodu ta' ħidma tiegħek fih dan il-kunsil biex nevitaw din fermentazzjoni għaliex għalissa aħna smajna aktar dwar il-oppożizzjoni li qed tiġi ġestita mill-Karta Safra milli rida li fil-fatt namlu progress fuq din id-direttiva li huwa wieħed mill- mill-pilastri u l-enin tal-ekonomija soċjali. Għaldik li huwa eh, kol il-żvilupp tal-xogħol, żvilupp professjonali, inti tkellimt fuq il- xogħol illi u l-karriri li huma l-iktar importanti li lum il-ġurnata, illi għaxar snin ilu ma tistewx li huma importanti lum il-ġurnata. Allura inti taħseb fil-preżenza tiegħek, kif taħseb illi ħad tiżviluppa din il-ħaġa li nippruvaw noħolqu il-xogħol illi li nħolqu kwalifiki għal xogħol li jista' jkun li għaxa snin oħra ħajkunu importanti li forsi l ta' ma jizistux. Aħna irridu kif naraw kif inneħu n-nis minn qad biex naraw illi mux dak li namlu inħawduh mal-fond um, soċjal ta' kohezjoni minn aħna rridu nifukaw nivvestu fil-kapital uman. Dak għandu jkun il-priorità tagħna, grazzi. Grazzi lilek. il-kelima li jmiss. Grazzi ħafna li l-ek, onorifli soġova. Jina kontenta li semmejt l-approċ tijek fuq dan l-agenda, fuq dan l-agenda nasab koprejt l-iktar punti importanti għandi zewġ mistoqsijiet l-ewwel u qabel kollu. Dwar id-direttiva tal-ħaddiema Inti li aħna għandna nippruvaw li naslu għal kunsens għal qbil għanna situazzjoni bħalissa fejn għanna ħtax l-opinjoni e, e, karti sofor fuq naħa wahda u fuq naħa għanna l-komissjoni li għadeda tinsisti fuq l-opinjoni tagħha. Tista minissa issa tgħid f'dan il-waqt li proposta ta' konsens se tkun it-triq il-qudiem u dwar għandek l-intenzjoni li tissottometti l-direttiva ta' implementazzjoni mill-2014 issa kien hemm skadenza għall-2016 l-istati membri kienu qed jimplementaw imma għadna ma kellniex l-ebda verifika ta' din l-implementazzjoni. Allura aħna nħossu din id-direttiva li hija preemptiva li għadha bikrija qabel ma jkollna din il-dikjarazzjoni tal-posted tal workers. Allura nti x'taħseb għal-futur u t-tieni mistoqsija hija dwar l-armonizzazzjoni ta' tal-ħajja professjonali u dik privata bilanċ bej xogħol u l-ħajja f'dan il-familja il-ħin hieles. Kien hemm diġà punti li semmew xuħut edin qegħdin jgħidu li man li ma natux valur bisħiħ ix-xogħol tal-ġenituri fejn wieħed jew waħda minnhom taħdem u l-ġenitur li jħor jew l-oħra twettaq ix-xogħol tagħha il-ħin kollu d-dar u dan ix-xogħol tagħha tat-tieni mhux ma jinnatax valur. Għandek xi ħaġa dwar din dwar il-bilanċ bej iż-żewġ tipi ta' ħajja tax-xogħol u tad-dar. Grazzi l-ħafna lilek. il-kellima li jmiss, grazzi ħafna ċemen, ministru, grazzi tal-mijġa tijak fostna fil dan il-komitat tagħna, sport il-laqa tagħna, is-Slovakkja qed tieħu over il-presidenza waqt perjodu daqsxejn komplikat u hija l-ewwel presidenza tagħha lura minn iħqalbi nixtieq nawguralek għal pajjiżek fit-tisħiħ tal-familja komunitana. tagħna aħna ħdimna qatih fuq kwistjonijiet ta' impjiegi fost iż-żgħażagħ, ħadna ċerti deċiżjonijiet fuq il-garanzija dwar iż-żgħażagħ, sar ħafna xogħol. Imma Ministru ma taħsibx illi parti kbira ta' żgħażagħ ma jistgħux isibu impjieg u jemigraw għal pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea jew barra mill-Unjoni Ewropea għax aħna m'għandniex ma nix qed nitkellmu fuq il-problema tal-dwar it-tfal. Għax wieħed minn erba' titfal fl-Unjoni Ewropea jgħix fil-faqar li hija ħaġa ħażina. Is-Slovakkja da tieħu xi passi f'dan il-kamp. Kwistjoni oħra li inti stess semmejt u kollegi tiegħi semmew illi il-Kumitat tagħna għadda rapport għadda ma' kumitat ieħor għadda kommen għadda rapport konġunt fuq il-ħajja tal-familja u l-ħajja fuq ix-xogħol. Jiena kuntenta li inti se torganizzaw konferenza f'Settembru. X'taħseb illi tistgħu tagħmlu b'mod konkret waqt il-presidenza tagħkom? f'dak li għandu xaqsam mal-bilanċ bejn iż-żewġ tipi ta' ħajja aħna fil-Parlament Ewropew tlabna l-Kummissjoni biex tippreżenta erba direttivi, għafasta direttivi biex aħna jkollna e, progress biex nirrikonċiljaw niġbru fl-imkien iż-żewġ tipi ta' ħajja u mistoqsija oħra importanti hija din li pajjiżi fl-Litwan il-Litwanja il litwanja edha fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq il-Posted Workers Directive il-Litwanja bħal pajjiżi viċini oħra imblukkaw din id-direttiva. Ma taħsibx imma li waqt il-Presidenza tagħkom aħna ikollna iktar diskussjoni ta' għaliex dan qed jiġri. Għaliex l-Istati membri ma jridux jollu il-salari, per eżempju għal dawk li jisuqu vetturi għal distanzi twal eh, għall-awnsis kull kuljum, eccetera. Verament għanna bżon nirreġistraw progress f'dan id-dawl. Grazzi, grazzi lilek. Grazzi. Agnes issa, grazzi ħafna l-Onorevoli Jongeris. Grazzi President, Ministru nixtieqlek kull suċċess fil-presidenza tagħkom l-Olanda għada kif tatkom il-presidenza għamilna l-kontribut tagħna għatem għat ta' problemi li aħna ħallejna l-plat fidejkom nixtilek izba suċċess fihom, kont qed nismak tajt mod partikolari li meta niġu biex nivverifikaw il-kooperazzjoni Ewropea il-fatturi soċjali huma ta' importanza kbira. Għax naħseb l-importanza tal-kwistjoni soċjali hija importanti għall-Ewropa. Allura mixin f'din id-direzzjoni. l mistoqsija tiegħi fit-2 ta' Settembru inti il-Kunsill, il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill se jkollu quddiem il-proposti dwar il-Posted Workers Directive. Issa, inti għandek stampa ċara u definita dwar il-fej sejrin din. Waqt il-presidenza inti tistenna li nsibu soluzzjoni ottimista dwar dan, naħseb li se jkun suċċess dwar dan. Għax aħna jkoll ridu nibnu ċertu appoċ u nsibu ċertu kompromess nixtieq nkun nafx taħseb dwar din. Marbuta ma' dan waħda minn kwistjonijiet li ma semmejtx. Tafint, nitkellmu fuq li nġildu kontra l-faqar, imma mhux suppost qed nitkellmu fuq xi strateġiji li jagħmluha possibbli għalina li nassiguraw illi l-impjegati f'parti parti tal-Ewropa jħarsu l-qoddim għal żieda fil-salarji tagħhom għax l iżvilupp ekonomiku fl-Ewropa ovvjament għadu mhux ħaġa speċjali. Allura, kif nistgħu insaħħu id-dialogu soċjali fl-Ewropa jekk il-ħaddim ma jistax jara żieda fis-salarju tiegħu. l li Kokan il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, Sur Ministru, anka jien nixtieq nagħtik merħba l llum. Grazzi tal-miġja tiegħek. Kif il-President tagħna qal fil-bidu għalina l-membri ta' dan il-Kumitat u importanti dan il-moment biex niddiskutu fuq diversi suġġetti mal-presidenza fuq diversi suġġetti li għanna u d-diemna u li tkellimt fuqhom inti fil-bidu. Meta niġu għad-direttiva dwar il-posted workers, il-kollega tiegħis li ġa semmija, jien naħseb li kieku kellna impoġġu bħala għan li naslu għal kompromess fost l-istati membri hija ħaġa ambizjuża wis. Jien naħseb kun iktar utieq li aħna jkollna nijiet iktar effettivi u realistiċi li fil-fattu li l-pożizzjoni tal-istati membri huma pjuttost differenti minn xulxin. Allura hemm bżonn forsi strateġija fit-tattika, fit-tattiċi, viżjoni, anka forsi xi reċetta sikrieta kif għanna nirreġistraw progress, di tista' tkun diġa suċċess kbir. It-tieni mistoqsija tiegħi dwar l-aġenda fuq dan kif il kumitati presidenza Slovakka qed tpoġġi fossi il tagħha e, l-appoġġ dwar l impjegi fost iż-żgħażagħ nixtieq insaqsi dwar l-appoġġ għall-impjiegi tal-anzjani ta' dawk li għandhom iż-żmien u l-kwistjoni ta' u koll ta' e, e, intraprenditorija fost l-anzjani dik li ngħidu e, l-ekonomija tal-fidda silver economy. X'tista' tagħmel biex inneħħu id-tipi kollha ta' diskriminazzjoni meta niġu għall-età tal-ħaddiema kollha tagħna. Verament nixtieqlek l-isba' suċċess. Grazzi ħafna lilek. il-kalima li jmiss issa. Grazzi ħafna, President, Ministru merħba bik, fostna jina kontenta un kabra li nista' nikkomunika mal-viċini ta' mal-rappresentanti ta' pajizi viċini ta' għana li jissa din jippresiedu. Għandi tlet punti xinsemmit, Il-kollega tijaj diġa tkelmet fuq il-garanzija dwar iż-żaza. Ħina kontenta nisimek titkellem fuq il-prioritajiet ta' dan. Għax jidu nħarsu lejn il-riżultati li jgħatu valur miżjud fuq livell konkret qabel ma nżidu l-allokazzjonijiet finanzjarju jridu naraw kif morna fil-garanzija dwar iż-żazax jekk inħarsu li rekomandazzjoniet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ikun taħtiġa kbira u koll li naraw xanda xtajt punti ieħor dwar il-ħiliet. Punt wieħed huwa li norbtu il-ħiliet u għarfien ma ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Din hija xi ħaġa li hija hija qudiemna sa minn meta jiena ġejt fil-Parlament Ewropew istituzzjoni edukattivi, l-industrija, id-dinja tan-negozju, l-impjegaturi għandhom ikunu iżjed involuti fil-komunikazzjonijiet ma' autoritajiet pubbliċi f'dak li għandu x'jaqsam maħtiġijiet ta' ħiliet fil-futur. Dan jeffettwa l-edukazzjoni, inti għandek esperjenza allura tkun ħaġa u tiqa jekk aħna nistgħu intejbu l-aħjar prattiċi u naraw x'jagħmlu pajjiżi differenti u naħdmu flimkien fuq eżempji konkreti ta' prattika tajba. Nixtieq nkun naf ukoll kif nistaw ninkarraġiċu stati membri fl-implementazzjoni tal-aġenda tal-Kummissjoni għal ħili ġodda. L-aħħar mistoqsija diġa' semmiet hawnhekk ukoll li għadwar li nibbattu dwar id-direttiva tal-posted workers. Fil-presidenza preċedenti kien ġie misħuq il-moviment ħieles ta' persuni li tiġi inkoraġġut. Slovakkja kienet waħda minn dak il-pajjiżi li batet il-rakkomandazzjoni tagħha l-Kummissjoni eh, biex issir revizjoni ta' direttiva ah, L-inżidu l-kompetizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea waħda mill-għanijiet tagħna. U bħal kollega tiegħi nixtieq inkun nafek għandek xi riċetta sigrieta jekk il-gvern Slovak jafx minn issa kif għandu jimxi fuq din ir-review, din ir-reviżjoni mhux hekk biss nispera din ma tkunx l-aħħar laqgħa miegħek u nixtieq lek ħafna suċċess. Grazzi ħafna il kellimni li jmiss, Onorevole Ribero. Grazzi President, Signor Ribero Merħba bik ministru f'di l-ewwel laqa miegħek waħda minn ħafna nispera jien qed tajt il-kelliema inħarsu l-qoddim biex naħdmu fl-imkien mija, kemm sex mistoqsijiet li għan nishti impoġġilek l-ewwel qabel kollox xi feedback pożittiv dwar li nkunu attenti dwar il-perċezzjoniet li għandhom iċ ċittadini fuq l-Unjoni Ewropea u li aħna rridu morru hemm barra u nkellmu fuq l-Ewropa. Jiena rapporter tal-Parlament dwar is-semestru Ewropew. Speċjalment fuq l-aspetti ta' affarijiet soċjali daħareġ fil-vot ta' Marzu b'mod ċar ħafna u ħajkolna l-assessment iktar tard fuq is-semestru Ewropew id-dimensjoni ekonomika u d-dimensjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea ikunu parti minn din il il-rapport, il-mod kif huma eh, impenjati il-kumitati huwa differenti, aħna dan il-kumitat huwa differenti bil-mod kif il-kunsil jara l-affarijiet, kif jifhem l-affarijiet. Meta aħna l-koll immorru ġodi għandna, aħna ikunu faċjati bil-linji gwida ekonomiċi li jkunu differenti imma dimensjoni soċjali tintilef u jina naħseb li jrid ikun hemm mod differenti kif l-EBSCO u l-Parlament Ewropew kif jaħdmu flimkien. Għaliex? Għax bħalissa kif huma l-affarijiet kif jaraw l-affarijiet ċittadini l-Unjoni Ewropea hija konċernata fuq kwistjonijiet ekonomiċi, ma jistax kun ma jistax kollok ekonomija mingħajr ma jkollok in-nies mingħajr id-dimensjoni ta' natura soċjali. Aħna rridu nassiguraw ukoll li jkun hemm kontinwità f'dak li għandu x'aqsam ma' protezzjoni soċjali għaċ-ċittadini. Meta naraw il-livelli għolja ta' impi ta' qat, partikolarment għoli għoli eh, bħala għad fost iż-żaza u għad fuq eh, livell ta' żmien twil dawn huma problemi ma jaffettwawx biss iż-żazax illum ġenerazzjonijiet futuri imma għandna il-ġenerazzjoni futura dik ta' għada, allura ministru nixtieq nkun naf dwar jekk ministru u xħataħseb biex biex e, tiddefendi id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad punt ieħor, il-Brexit. Issa Ministru, naħseb kolkom diġa preparaw minissa għal negozjati dwar il-Brexit u aħna irridu nassiguraw il-ċittadini tagħna li bħalissa qegħdin jaħdmu fir-Renju Unit ikunu protetti u bil-kontra. Irridu nassiguraw li din diskussjoni ma ssirx biss fuq livell belt kapitali u oħra, Allura biex nikkonkludi nixtieq insaqsik jekk għandek xi tip ta' strateġija negozjata ta' negozjar fuq il-Brexit. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lilek nixtieq infakkarkom illi għandna limitu ta' żewġ minuti, il-kelliema li jmiss. Grazzi ħafna, President. Mela. Grazzi. Dwar id-direttiva u l-kunsens mal-istati membri. U t-tini mistoqsija li għandi hija dwar il-fat li dal-pakket jider qed jiġi preżentat bħala priorità u ġim introdott fil-bidu tas-sena taħt il prezidenza preċedenti. Waħda mill projtajt tagħna kif se taħdem fuq fil-presidenza tagħkom dwar dan is-suġġett fejt tixtieq tasal f'dan l-ambitu fi żmien sitt xhur mux persuni biss li jiexu b'dizabilta, ma kullħat u għaffetwat, għax aċċess l prodotti u direttivi hija mistoqsija ta' natura ġenerali ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Benifej, grazzi, President, Ministru, huwa ta' pjaċir illi nerġaw niltaqgħu wara li tajna l-ewwel darba fil slovakja ġewwa Bratislava ftit ta' xurilu bħala parti minn delegazzjoni uffiċjali ta' dan il-kumitat, grazzi tal-kummenti taftuħ bħalma diġà saħqu kollegi oħrajn se ikonna kooperazzjoni li tkompli tissokta fuq bosta u bosta suġġetti u kwistjonijiet differenti jiena nixtieq insaqsik dwar il-possibilità u l-bżonn li jkun hemm jwajt fil-fatt pala font li jgħin lil dawk l-istat li batu minn qat u li minħabba fluttuazzjonijiet b'saħħithom strumenti dan it-tip jista' jaħdem fi żmien ta' kriżi pala jnuna lil Monita wahdanija anke għal koezjoni interna il-Ministru Taljan, il-Ministru Padoan saħaq mal-Parlament u l-Konsil proposta interessanti bazi ta' trattati eżistenti. Mux il-kuħet hawnhekk illi jemmen l-introduzzjoni ta' din it-tip ta' skamija essenzjali mill-lat makroekonomiku iżda wkoll jagħti messaġġ politiku b'saħħtu li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu deċiżjonijiet konkreti lejn Ewropa iżjed soċjali. Nixtieq inkun naf jekk il-Presidenza Slovakka hix biħsiebha tkompli tiddiskuti dan il-punt ma' gvernijiet li jifmuha bħala kif ukoll magħna fil-Parlament anki dwar il-possibiltajiet ta' finanzjament. Grazzi tal-kummenti tiegħek. Fin Dank, jetzt Xavi Lopez. Grazzi, l-Onorevoli Lopez. Grazzi, grazie lila ka ministru, merħba unekka u għata pjaċir il nil għaw din il-laqa. Il-mistoqsija tiegħi torbot mod speċifiku ma' digitalizzazzjoni li semmejt inti stess fid-diskors tiegħek li jdu naraw eżattament l-istrateġija tagħna s-sejra tkun. Dan inna nitrattaw bosta dan jarawha bħala teddida l-suq nafu li hemm 15 miljun impik fin-nofs miex biss bid-digitalizzazzjoni hemm elementi oħrajn li għandhom impatt fuq il-suq tax-xogħol illi b'mod komplessiv huma pożittivi iżda hemm partijiet ta' soċjetà li qegħdin ibatu qegħdin jitilfu l-impjeg tagħhom. Jista' jkun l-effett komplessiv fuq is-soċjetà jkun wieħed pożittiv iva, iżda hemm min jintlaqat ħażin. U dawk li l-iktar li jbatu qegħdin jirreaġixxu bil-vot tagħhom fl-elezzjonijiet. Kif nistgħu niksbu l-iktar riżultat pozittiv um, bil-digitalizzazzjoni bit-tessijiet tas-suq intern biż-żieda fil-kummerċ online. Iżda fl-istess waqt inżommu kondizjonijiet tax-xogħol ġusti għal l-iktar ħaddiema żvantaġġati. Il-Kommissjoni nafla ta' dan fuq l-istrateġija nistgħu nkun fuq l-ideat speċifiċi x'inhuma li jistgħu Nistaw nistennew mill-presidenza tagħkom sabiex ikun hemm mekkaniżmi ta' kumpens f'din l-istrateġija Ewropea. Guillaume Balas. Grazie President, Ministru. Aħna rridu niddiskutu ma' Ministru tagħna ta' Franza ehm, l ukoll u jiena wkoll kol x'inhuma xi xinċin sitwazzjoni fuq il-kontrolli ta' Franza fiex waslu bħala komunazzjoni kif met il-liġi għadak li nixqsam il-moviment ħiles tal-ħaddima u il-posted workers f'ħaddima stazzjonati. Vera li kien din il-ċertu konsekwenzi imma hija ħafna iktar olja minn naħsbu u l-SMEs li u kumpaniji li mhux qed jinħarsu l-liġi dar-rigward u ħafna iktar olja minn naħsbu aħna jina nħossu, nħossab ħafna ħossu u koll, jomma nħabba li nqas ta' koordinament fuq kustjoni ta' kontrol fuq il-post ta' xogħol. Kustjoni hija din, nisaċiet hija din hemm affarijiet li jistgħu jittieħdu mill-aktar fejn taħseb fuq dan suġġett għajkun eh, hemm summit importanti ta' diskussjoni bil mistri ta' xogħol fuq dan suġġett. Jien edha fuq l-aġenda di ħajkun hemm proposti li l llum sabiex ikun hemm koordinament aħjar ta' spezzinijiet u kontrolli fuq il-post tax-xogħol sabiex eh, il-kondizzjonijiet jiġu mħarsa biex ikun hemm ukoll livell ta' regolamentazzjoni Ewropea f'dan ir-rekord. Grazzi. you, jetzt for Grazzi ħafna nilek. Vent kassa. Grazzi Sur President, grazzi Ministru. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk. Għadni kif ġejt lura jiena minn Bratislava Wada stant u ta' pjaċira li hija li nara l-bidu tal pistanza Slovak. Mela, issa għar li smajna l-kollegi jitkellmu u li d-direttiva tal-ħaddiema stazzjonati toħloq ħafna u ħafna tħassib u ma l-pożizzjonijiet tagħna u hemm ħafna pożizzjonijiet differenti f'din is-sala dak li rridu nivitaw u li konna qasma bejn il-punent u l-vant tal-Unjoni Ewropea kif nifhimha jiena kemm meta taħdem mal-parlamenti nazzjonali mhux biss il-parlamenti li jużaw il-yellow card, iżda anki dawk il-parlamenti li l-yellow card ma użawiex. Naħseb li intom bħala presidenza minn pajjiż tal-Ewropa ċentrali għandkom ruwol importanti ta' moderaturi ta' dan id-dibattitu u li vitaw din id divizjoni illi nistgħu naraw. Dwar l-inizjattiva tal-xogħol żgħażagħha semmejt is-sitwazzjoni tal-żgħażagħ mill-komunitajiet zazi. ċaġa li diskutejna unek iżda anki ma' organizzazzjoni ta' zaza u li għandu jkun hemm immirati. Għal dawk il-gruppi marġinalizzati bħal-rom fil-fatt u nixtieq nkun jekk il-presidenza ix sejra tinkludi dan anka pala parti mill-evalwazzjoni tal-garanzija u l-inizjattiva żgħażagħ. Grazie. Danke, als letzte Rednerin hat nu. Grazie, l-ħar kellem issa l-Honorable Stevens. Thank you, wel, voorzitter. Dank u. Grazie, president. Grazie, eżis kollegi. Jina kem xejn kurjuza nkun naf Intom bħala presidenza kif sejrin tamlu progress għad direttiva tal-ħaddiema stazzjonati fil-fatt dan huwa suġġett diffiċi ħafna għal pajjiżi u għal pajjiżi oħrajn. Fil-fatt kif nifhimha jien intom tixtiequ teliminaw il-pis amministrattiv u finanzjarju għall-impriżi żaru medji. Iżda ma nistax nifhem il-rabta bejn it-tnejn fajnija mish ovvja il-pis għal l-SMEs, ixini l-kumpanija zaħira kbira, ħanut hija aċċessibbli għal kulħadd anki għan nies b'diżabilità jekk hija żjed aċċessibbli ħajkollha iżjed ħul, iżjed profitt, għaliex ħajkollha iżjed klijenti naħseb din hija ovvja. U meta nitkellmu dwar l-idea ta' aċċessibilità li intom inkludejtu fil-programm tagħkom, din trid tkun parti mill-istruttura mid-diżinn fil-fatt jekk inti tara bħala spiża addizzjonali ta' wara qed toħloq storja differenti. L-Istati Uniti provdew prova ċara illi dan jista' jsir xejn nifhem eżattament xi qed tfissru bit neħija tal-pis amministrattiv. Tant ma skużi fl moddi dwar l-att tal-aċċessibilità, nixtieq nkun naf l-opinjoni tiegħek x'inhi. Grazzi lil daw kollha li ħadu l-mikrofonu, Ministru rajt li hawnhekk fil-Kumitat tal-Impik u s-sol għanna ħafna u ħafna responsabiltajiet kieku kenna iżjed ħin kien ikonna żgur iżjed mistoqsijiet x'nadulek ħajkollok 22 minuta issa biex twieġeb il-mistoqsijiet kollha li sarulek. Jekk bikni taslovu. Snad zaċnim tim xe son velmi milo prekvapeni. Grazzi ħafna, nixtieq nibda billi ngħidlek illi meta kont jgħat l-Slovakkja, għallu li eh, il-ġurnalisti illi ħatmur kon ġej Brussel l-unsib sala vojta, kun ħattu kun għadu fuq il-btajjel, iżda ġejta unek u għetna rasala mimija, għetna interess kbir. Interess fil-prioritajiet tal-presidenza slovakka għal dastant dan huwa sinjal pozittiv diġa minnu nnifsu. U dan da stant u appuntat l tajjeb dwar il-bidla tal perċerzjoni tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U waħda mill-prijoritajiet ta' pala presidenza hija appuntu dik li ċittadini nruhom l-Unjoni Ewropea xini fil-verità. Mela niskuża ruħi bil qoddim li ma nistax nindirizza lil membri kollha individwalment. Ħanipprova nifoka it-tweġibiet tiegħi fuq xi wħud mis-suġġetti u bekk xiri nolqot kemm nista mistoqsijiet jekk ikun hemm mistoqsijiet addizzjonali nista' nagħti iżjed dettall. Nibda billi ngħid li sentejn qabel ma bdiet il-Presidenza Slovakka konna diġà bdejna naħdmu ma' trio flimkien ma' l-Olanda u Malta sitt xhur isiru fil-verità u kważi impossibbli tiftaħ fajl u tikkonkludih. Din hija raġuni il-għala u jiena nisħaq U diġa semmejtu fil-fatt fl-introduzzjoni tiegħi nixtiequ nkunu konkreti, nixtiequ nilqu riżultati fuq il-punti li żjed mixtieqa iżda aħna qegħdin inkomplu fuq dak li inbeda mill-kollegi li ħadmu qabilna, għana rridu nsegwu bil-ħidma tagħna u l-kollegi minn Malta ħajamlu l-istess. Naf li l-Ministru tagħhom huwa preżenti hawnhekk u jiena interessat nitkellem miegħu wiċċ imwiċċ il li żgur ħajkun hemm bosta suġġetti illi tur il-Presidenza Slovakka mhux se jaslu fit-tmiema għal stant il-ħidma tis-sokta fil-Presidenza ta' warajna Nixtieq nibda bil-punt li issemma dwar il-bidla tal-perċezzjoni taċ-ċittadini dwar l-istituzzjonijiet. Kif nixtiequ nilħu dan il an Jina nemmen sew u naħseb dan hija u din hija anke l-pożizzjoni mhux tal-Slovakkja bes l-istituzzjonijiet iridu jkunu iżjed rip ta' ċittadini. L-Slovakkja tara prioritajiet leġislattivi u non leġislattivi bbażati fuq il-fatt li l-Slovakkja sejra torganizza bosta avvenimenti ġewwa l-Slovakkja fuq dan is-suġġett. Konferenzi li jippermettu li jkun hemm taħdidiet u għal daqstant imbagħad ir-riżultati ngħadduhom lill-pubbliku mhux biss il-pubbliku Slovakk iżda l-pubbliku Ewropew. Dan ifisser li rridu naħatmu 8 feet l sforzi nirdu pjawom. U dan qegħdin nagħmlu ħalan. Aħna nemnu li dawn il-kustjonijiet jeħtieġu jiġu diskussi fi żjadda talza biex inkunu nistgħu nippreżentaw riżultati konkreti liċ ċittadini tagħna. Jiena kelli feedback pożittiv taħ tajjeb ħafna fil-fatt wara is-summit informali nasab il suġġett ta' digitalizzazzjoni u l-impatt ta' digitalizzazzjoni kien tassew utli l-impatt ta' digitalizzazzjoni fuq il-bniedem, fuq is-suq tax-xogħol, fuq il-liġi tas-suq tax-xogħol. Il-fatt li design fil-mija kienu ministri il-design fil-mija tal-parteċipanti juri l-importanza tas suġġett fost l-istati membri kollha u dan ħajibqa' jkun il-każ anki fil-ġejjieni. U importanti għalina li nibdew insibu soluzzjonijiet. Wara 20 sena, Fil-politika jiena approvajt fil-Kunsill informali norganizza anki mawra ma' fat zorna fabrika u rajna il-bidla tal kondizjoni wara l-introduzzjoni tal-robotika kemm kien hemm qabel, kemm kien hemm tkeċċijiet u ġara minn dawk il ħaddima li tkeċċew. Suġġett ieħor eżempju ċar ta' x'nixtiequ nagħmlu kif nixtiequ nkunu eqreb taċ-ċittadini. Il-kollegi tiegħi law din l-inizjattiva, forsi kien element innovattiv. Iżda meta wieħed jikkonsidra anke livelli ambizzjużi illi tħallna li jom, naħseb li huwa importanti illi naraw iżjed l-element prattiku. Nixtiequ it-teorija norbtuha mal-element iżjed prattiku ta' realtà. Aħna zorna fabrika partikolari, rajna kif il-ħaddiema kienu qegħdin jadattaw għat-tranzizzjoni. Naħseb li dan l-approċċ huwa wieħed adegwat kiena bekkja tan kien wieġeb għal xi wħud mill-mistoqsijiet li ressaqtu dwar kif nixtieq nilħu dawn il-miri. Aħna irridu l-ewwel qabel kollox orbu iżjed lejn iċ-ċittadini tagħna u dan jgħod tal-istituzzjonijiet kollha anke l-Parlament Ewropew. Jiena nittama li intom tistaw taqblu miegħi fuq dan. Palma minna fuq il-livell nazzjonali, fuq il-livell Ewropew ukoll aħna rajna li dialogu soċjali huwa kruċjali mingħajr id-dialogu soċjali huwa diffiċli ħafna illi ssib kwalunkwe kompromess. Għada stant il-kwistjonijiet illi għandhom xasmu ma' direttiva huma tassew tassew importanti u korrenti. Jena għat li trade unions Ewropej ħan norganizzaw konferenza fi Bratislava dwar il-suġġett u għana nishtuq li kona dialogu soċjali magħhom. Mhux kull min iħaddem jara d-direttiva fl-istess. Dawl palma anke trade unions, per eżempju, xi wħud bi trade unions fil-Ġermanja jgħidu li d-direttiva kollha hija inutli. Aħna dan rridu ngħiduh biċ-ċar Dawn l-opinjonijiet kollha juru illi rridu niddiskutuhom. Irridu niskutuhom fil-miftuħ. Dan se jkun wieħed mis-suġġetti prinċipali tal-Presidenza tagħna, irrispettivament minn konklużjoni jew le tul il-Presidenza Slovakka. It-taħdidiet huma meħtieġa. Aħna nixtiequ li d-direttiva tasal fażi fejn ikun fattibli illi issarraf f'realtà illi naslu għal riżultati konkreti. Aħna l-ewwel nies kellna nistennew id-deċiżjoni tal-Kummissjoni wara 11 il-yellow card mill-istati membri dwar sussidjarjetà da dipendenti Aħna rridu naraw il l-grupp ta' ħidma ikompli il-ħidma tiegħu u jadotta. Il-miżuri illi jeħtieġu jiġu adottati bħalma semmejt ħajkun hemm konferenzi tur il-Presidenza Slovakka ħajkunu bosta Semmejt anki situazzjoni tal-pajizi ta' Vixigrad fejn il-taw il-ministri kollha meta jkun hemm taħdidiet anke fuq dan is-suġġett għandna nilqgħu l-opportunità li niddiskutuhom u insibu bażi komuni. Dan huwa eżempju wieħed minn ħafna. F'Ġunju Irna xina nsibu soluzzjoni stajna stennejna sitta, tminja, forsi anke disa xhur konna nistennew li xi stati membri ibidlu femtom. Fil-fatt aħna ħadna pass u ma konniex nafu xejrin ikunu ir-reperkussjonijiet l-impatt xejn ikun fil-prattika. Dawn it-tip ta' problemi ma rajnijomx b'dan id-dawl fl-Ewropa il-fat l-istati membri l-qodma u l-istati membri l-ġodda biex nuża din it-terminoloġija tant għandhom pożizzjonijiet diverġenti. U ma nistawx nisforzaw ebda stat membru. il dialogu l-komunikazzjoni miftuħa anki mal-imsieħba soċjali u anki li wieħed jisma' li dawk il-pajjiżi li jsibu problema jarawha diffiċli biex nippruvaw nifmu u nsibu kompromessa biex ikonna adozzjoni ta' direttiva jina qatt ma dubitajt illi direttiva hija meħtieġa. U importanti l-ewwel qabel kollox illi ssib kompromess fuq il-kontenut tad direttiva. Meta diskutejna dawn il-kwistjonijiet, meta ġejt indirizzat mill senjura Tyson u l-President Juncker fil-fatt kienu avviċinjawni fuq din id-direttiva tal-ħaddiema stazzjonati dan juri kemm huwa importanti dan is-suġġett, kemm huwa tassew kruċjali. Jekk tippermettuli nixtieq issa ngħaddi għal suġġetti kurrenti u nafas fuq seba' punti konkreti illi jindirizzaw xi wħud mill-mistoqsijiet illi restaqtuli. Kluċove me je. Mela, fuq l-atta aċċessibilità. Il-messaġġ ewlieni hawnhekk. Illi Presidenza Slovakka interessata fiha. Il-possibilità illi niksbu aċċessibilità ġenerali. Dan huwa dak li aħna nixtiequ niksbu fejn dan il-Kunsill. Imbagħad, Is-sugu ta' dal proposta hija waħda komplessa ferm. U dan jeħtieġ ħafna koordinament, ħafna konsultazzjoni, anki dan l-istat membru individwali. Il-Presidenza Slovakka tqis li hemm bżonn kooperazzjoni tajba wkoll mal-Parlament Ewropew għaliex dan huwa fattur ewlieni jekk jsir progress. Għalhekk jiena tassew kuntent illi mm, din il-kooperazzjoni u nistennew illi Din il-kooperazzjoni għandha u tista' tkun imsaħħa permezz ta' passi partikolari permezz tal-Kommissjoni, mill-għajnuna tal-Kommissjoni. Għamma ta' punt li tqajmu għawnek, semestru Ewropew per eżempju, u il- Ewlen idejat ewlenin u prioritajiet. Il-semestru Ewropew jinvolvi għat ta' affarijiet speċifiċi. X'joqsma? Kien hemm ċertu stennijiet, pereżempju, għal dak li għandu x'aqsam il-Brexit u kif dan ser jiżviluppa u jevolvi. Jina għad nistenna ħafna mis-summit ta' Bratislava fost il-mexxejja u kapijiet ta' stat għaliex eh, il-Prim-Ministru qed jagħmel kuntatti mal-mexxejja oħrajn u l-idea jien ippruvaw niksbu kemm jista' jkun tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet bħal pereżempju għajnuna għal qatt għal impjiegi fost iż-żgħażagħ biex innaqsu l-qatt. Din hija sfida oħra importanti li ser joħroġ minn dan is-summit, jiġifieri mhux qed nitkellmu biżwar il-Brexit, ma meta nqisu wkoll iċ-ċittadini tagħna u ħtiġijiet tagħhom kif aħna għandna mmexxu l-qudiem anki permezz ta' diskriminazzjoni pożittiva forsi lejn is-sagħżagħ biex dawn jisibu postijiet ta' xogħol. Issa fuq il-posting of workers il-ħaddiema stazzjonati. Kien hemm ħafna importanza nentata hawnhekk jiena wkoll nagħmel konsultazzjoni individwali mal-kollegi tiegħi jiena persuna ottimista jkolli ngħid. Jekk ngħid illi f'Diċembru nistgħu ngħidu li din id-direttiva tkun waħda viabli, Forsi tinkun naqra naqrtu mistazzejiet. Imma ek nixtieq. Ovvjament rridu nitħattu ma l-esperti, irridu nitkellmu ma l-imsieħba soċjali tagħna, għax dawna huma ta' importanza li ma bħala. F'dan il-qasam ukoll iżda hawnhekk fi Slovakkja aħna nħarsu l-pożizzjoni tagħna, sintendi. Iżda nagħmlu l-almu tagħna u semmixtu lill presidenza nkunu nistgħu nisviluppaw dil kwistjoni għallan li jirnexxi. U li juri l-frott. Issa. Fuq il-plastru soċjali u drittijiet soċjali, ħajkonna approċ konġunt għal ħarsien soċjali u jiena kif qed diġa qabel fil kommenti tal-bidu tiegħi Dan ħajkun importanti ħafna, tħed tkun priorità għalina. Imbagħad għandek l-aġenda tal-ħiliet il-ġodda li fi Bratislava Summit ukoll. Irridu nifukaw ħafna fuq għadin fil-fema tiegħi li xil-kondizjoniet fuq suq tax-xogħol qegħdin jinbidlu mpass maġġel ħafna. E, speċjalment għal dak kien xaqsam edukazzjoni e, fuq żmien twil, l-edukazzjoni tul il-ħajja, Mesa xo, jika aħna nħarsu lejn il-passat u niftakru il-movimenti l-adis. Darista, aħna li kienu qegħdin irdu din l-idea li għandna bżonn il-magri, jaħidunna postna, napostna xi ħaġa li aħna nistgħu nkomplu għaddeja bija din il-mentalità, għax aħna ħanejxu f'dinja ta' digitalizzazzjoni. Ħajkun hemm min jitlef xogħlu, ħajkonna nerġgħu nħarġuhom f'affarijiet ġodda, f'ħiliet ġodda, sabiex dawn ikunu jistgħu jaħdmu b'tali mod u maniera illi jimxu fit ma' teknoloġiji ġodda li jkunu qegħdin eh, jiġu sviluppati u teknoloġija li tavvanza kull ma jmur, tisir parti integrali ta' ħajjitna. Jien naħseb illi minna u ftit xhur oħra. Ser ikun hemm xi rakkomandazzjonijiet. għaliex fi Bratislava kien hemm xi referenzi dwar il-fatt illi xi 400 miljun ruħ ser jibdew jiċċaqalqu u jimxu band oħra minħabba li ħar jiġu mill-quta mid-digitalizzazzjoni. Jekk daħma każ mela aħna rridu nkunu l-esterjeri. Issa fuq is-sistemi ta' sikurta soċjali u l-koordinament tagħhom ta' bejn il-pajjiżi, għal diġà aħna konna qed nistennew għal tal-Brexit issa. U għan qegħdu naraw xejn jiġri. Issa li kieku l ma ġrawx kif ġraw fil-Brexit farsi kienu kunu pożizzjoni differenti, bis l-affarijiet huma kif huma u il-mexxejja iridu jagħtu tweġiba fi jowva fuq ċetkun tkun is-sitwazzjoni mal-Renju Unit. sa frattant il-koordinament u s-sistema ta' kornament ma' sekurta soċjali irridu nittrattawhom. Il-bidliet kollha irridu jitqiesu. Jiġifieri li dawn il-bidliet li joħorġu mill-deċiżjoni tal-referendum tar renilit Issa, dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ. Jiena semmejta parzjalment issa, għalina dak li huwa importanti huwa li inkomplu nipprovdu għajnuna u nippruvaw infittxu iktar rizorsi finanzjarji għall-għajnuna. Ġifiri nistaw nużaw il-fondi li ser ikunu forsi trasferiti għal noqs maħrajn ta' użu importanti wkoll, per eżempju, jekk nieħdu 24% juwa 2% għala mill-soltu għal dak li huwa il-qat fost iż-żazax ġifiri sentejju nofs ilu, affarijiet kienu għar. Din għan se ċifra s-sidja nofsilu. Minn 83.000 nizzilna għajna 30.000. Ġviri, dak li huwa ħafna dak juri li l-proġetti qegħdin jaħdmu u effettivi, importanti li nkomplu nkejlu l-effettività ta' dawn il-proġetti. Għana qegħdin nittrataw eh, dawn il-proġetti illi ġibu maħħom eh, effettività fuq żmien 84% ta' persuni li kienu impiegati minħabba dawn il-dawn il-proġetti. Um, Nerġi ripeti il-kellim, 84% ta' dawn il-persuni baqgħu fl-impjeg fuq il-posta xogħol tagħhom anki mingħajr din lajnuna speċjali ngħatat mill-fondi. Ġifi importanti li mmexxu qudiem fuq dawn il-proġetti għaliex ikunu ta' priorita ewlenija fil prezidenza tagħna. Għalhekk nistenna li ħekunu ċertu bidliet għal dak kan xaqsam l-allokazzjonijiet tal-flus fil-periodu li ġej. Ovvjament, jiena ma nistax inti it-tweġibit kollha, għal mistoqsijiet kollha li għamiltu li ġifieri suġġeri jekk tixtuqni illi nati iktar mistoqsijiet fil-fond mhix problema jiena bil-qab kollha lest li nagħmel dan iżda iktar aktar ħin. E, ħafna proposti leġislattivi mhux se jkunu preżentati naħseb jien għaliex e, mm, kemm ċertu proċess ta' elaborazzjoni l-ewwel tal-iżvilupp. U fil kunsell e, ta' Ministri ta' Ministri ta' Fajt Soċjali ħaj ħajkun hemm diskussjoni, ħajkun hemm proċess ta' implementazzjoni li titniet u naħseb illi dawn il-konferenzi professjonali ta' speċjalisti ħajkun eh, importanti ħafna, speċjalment li ħajsiru fi Bratislava, nixtiequ li nqarbu l-informazzjoni l-ċittadini tagħna kemm jista' jkun, nikkomunikaw kemm jista' jkun biex nfissru rwoli differenti tal-istituzzjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Ministru, grazzi tassew tal-toġibiet komprensivi ferm ta'kom. Nasab kena diskussjoni pjuttost tajba. Nasibx li ħatkun l-aħħar diskussjoni ħajkolna ma' il presidenza Slovakka żgur. Proset nista' mela ngħaddu għal pożizzjonijiet tagħna fuq il-budget tal-2017 u ngħaddu għal votazzjonijiet. Inti semmejt dan fil-komment l-iktar reċenti tiegħek, aħna għandna abbozz mill-Kunsill fuq eh, tnaqqis budġetarju konsiderevoli speċjalment ta' prosma li ħarġu fil-tul diskussjoni tagħna. Li ħarġu b'mod konsiderevoli il-qatt fost iż-żgħażagħ il-Fond Soċjali Ewropea, il-ġlida kontra l-faqar soċjali. L-lista hija twila. Tal-għodu kena dibattitu u ħafna membri ta' dan il-komitat għamlu ċara daqs il-kristall tul id-diskussjoni fit fittaw tal-prioritajiet u l-ħtiġijiet tagħna mela għandna bżonn biżejjed espert għarfien u għarfien sabiex dan il-politiċi, il-linja ta' politika jkun jistgħu jiġu wentqa, ġifieri sa nistadju nitlobkom biex jittuna l apport seħtakom. tagħkom. Meta niġu dan il-kwistjonijiet tant importanti tal-ġejjini tagħna dawk li ma' kwistjonijiet soċjali għamlu l-almu tagħkom sabiex tistiltu għal iktar finanzi sura għax ma nistgħux iktar nifilħu għal dawn il-ġenerazzjonijiet mitlufa fil li għanna bħalissa li għanna għet naraw bħalissa. Grazie tassew tal-appoġġ tagħkom. Grazzi tassew pawza qasira ferm.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 So, können wir dann... Aziz, membri, prezenti, nistaw nkomplu bil-qatana. U bissa nishtiq naddi għal punt numru 11 fuq l-agenda il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea s-sena finanzjarja 2017 e għanna il-votazzjoni il-lista skont il-kellim imma l-interpretu mandux għallra nistgħu nibdew bil kompromiss 56 dawk favur dawk kontra mela dijen u bajt għaddejnija kompromess E 56 58 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sitta ħamsa zero tnej dawk favur, dawk kontra. Votazzjoni elettronika. Fuq ħamsa sitta zero tnej. Ivvotajtu. Il-votazzjoni issa hija għanna għanna wieħed żejjed qed jivvota. Il-konservattivi, mħikum proħat tinqasir jivvota. vota maddiċ. Skużani, eh, mi dispjaċini. Insejt il-karti għajġi forsi tista. Issu għaddi fejn għanna. Forsi ta' isa di meta jkunna bżon nifutaw mod vot nominali. Sewa. Mela, affert li ġru, ta' darba di, ma ġara F'kull kas, il riżultat bieħdu huwa għal istess ċek. Għax dan maddi, derġin dan il-vot maddix. 5, 6, 5, 7 dawk favur, kontra maddiċ. ħamsa sitta zero tlita favur kontra noddua maħjar vot elettroniku sitta 5603 Kuħat t-vota. Iva, sawa wis. Mandiċ. Eh, ħamsa sitta zero erba favur kontra maħseb maddiċ ħanerġu nivverifikaw 5604 kuħat vota votazzjoni maluqa Maddiċ. Ħamsa, sitta, tlieta, seba, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. hamsa, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, niverifikaw. 5-6-0-5 il-vot issa mittu tivvota. Il-votazzjoni hemm magħluqa m'għandix. 5-6-2-2 favu kontra astenzjonijiet. Antit? 5-6-3-8 u il-kommenti favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. 5-6-0-6 dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. 5-6-0-7 dok favur kontra niverifikaw. Hamsa sitta zero seba. Kwaħt vota. Il-votazzjoni għamaddiċ. Hamsa sitta zero erba. vok favur kontra Niverifikaw. Hamsa sitta erba zero. Nivverifikaw. Nal l-vot. Ma ddiċ. Kompromess A. Hamsa sitta, seba erba dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Hamsa, sitta, hamsa, disa. Dawk favur kontra 5-6-0 5609 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 5601 dawk favur kontra għan verifikaw 5610 vot miftuħ kolħat vota. Ma tieċ. Hamsa setta tlieta 9, favur. Kontra. Għaddiet, 5, setta wieħed wieħed, tok favur. Kontra għaddiet, ma għaddiet imma zomma verifika 5-6-1 1 dawk verifika eh, niverifika. Kħat vota mm, Vot malu, għaddiet. Kompromess B, 5-6-7-5 dawk favur, kontra, Jidher li hemm l-istess maġġoranza ma jnamlu verifika elettronika fuq kompromess B. Notazzjoni hemm magħluqa. Kompromess B m'għaddiex. 5-6-1-2 log favur Kontra Naħseb maddiċ 5660 dawk favur kontra għaddiet 5-6-6-9-8 ta' għamela 5 6 Tlita Tlita dawk favur kontra maddiċ 5-6-1-3 خمسة ستة 1 تلاتة favur كونترا astenzjonijiet għaddiet خمسة ستة 1 تربة دوك favur كونترا astenzjonijiet għaddiet خمسة ستة 1 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit 5615 dawk il-kommenti b'emenda bil-fom dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5617 favur kontra astenzjonijiet Maħseb għaddiet imma jina verifikaw. Ma rajt il-ħat jolli dejħaw. Kulħadd ivvota. Il-vota magħluq, muddiet. Ħamsa sitta sitta tnej dawk favur. Kontra. Maddiċ. Ħamsa sitta sitta tnej dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 5-6-8-1 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5-6-1-8 kummenti favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5-6-8 favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet ma' Kompromess ċe? Le, skużawni, 5-6-1-9. Skużawni, 5-6-1-9 dok favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess ċe? 5-6-7-6 dok favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. 5-6 1 9 Irbatnej dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ 5 6 dawk favur kontra u astenzjonijiet għaddiet 5623 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5-6 7-3 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet maddiċ 5-6-2-9 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet 5-6-5-6 għaddiet u kol 5-6-3-1 Ġifiri, aha, 5-6-3-1, dawk favur, u l jdejkom, dawk kontra, assenzjonijiet, għaddit. 5-6-3-2, bemendom il-fom. Dawk kont favu, dawk kontra, assenzjonijiet, għaddit. 5 6 3 nej kommenti, għamlu bil-fom, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 5-6-3-5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5-6-4-3 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet 5-6-5-1 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, ħamsa, setta, ħamsa, ħamsa, dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddiet, ħamsa, setta, setta, tlieta, dawk favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ, kompromess F, dawk favur kontra astensjonijiet, għattiet. U l tal-emendi jaqaw. Li fisser imemx għalfejn għamlu vot aħħari għalli xini għabis il-pozizjoni tal-budget. Tajjeb, mela nikkonkludu l-votazzjonijiet. Prosit, grazzi lilkom. Unaddu issa għal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 implementazzjoni tal-ftehim konkluż bej il-Konfederazzjoni Ġenerali ta' Kooperativi Argilu fl-Unjoni Ewropea, il-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat Trasport, l-Assoċjazzjoni tal-Organizzazzjoni Nazzjonali tal-Intraprizi tas-sajt tal-21 ta' Mejju 2012, kif emendat fil-2 ta' Mejju 2013 li konċen l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-xogħol fis-sajt 2007 tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjoni tax-xogħol. Iva tad-daħħal Iva naf l-interpreti ba' mana fil-ħagġla, insomma. Għanċu surtu nitkellmu għek. Punt numru 12. Punt numru 12, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Naħseb għaddiet imma ħjar niverifikaw elettronikament. Nivvotajtu l-koll. Nizverifikawa din ma ġiċ aċċettata. Kompromiss E daw favur. Kontra stensjoniet Mela di għaddiet il kompromiss L-emenda 16 dawk favur, dawk kontra. Naħseb li ma ġiċ aċċettata. għaw xi dubju mela emenda sataġ dawk favur dawk kontra niverifikaw l-emenda numru 17 ma tanċet nara jdejn mollija mela votazzjoni miftuħa votajtu kollha votazzjoni magħluqa 26-26 indaqs mela mhix aċċettata L-emend 20 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet kompromess A dawk favur dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess B dawk favur dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess C dawk favur dawk kontra, astensjonijiet għaddiet kompromess D dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda seba dawk favur. Skużawni, qed jgħid il-President. Qed nieħu żball il-vot finali elettroniku kjoġobkom. Ifotajtu l-kol? Ifotajtu tajjeb. Mela, votazzjoni marruqa. 46 favur, 6 kontra. Memx astensjonijiet. Mela, għaddiet. Nifraħ li rapporter. Tajjeb. Memx oġġezzjonijiet. Thomas Mann, kjoġbok. President, ordni, ordni. Nirringrazzjaw il-rapporter ma naħseb tajjeb li nirrepetu li għanna nirringrazzjaw il-Thomas Handel ta' rapport eccellenti tiegħu fuq l-opinjoni tiegħu fuq il-budget So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Mela, naddu għal punt numru 13 skont l-agenda. Strategija tal-avjazzjoni għall-Europa. Rapporter tagħna wa Ole Christensen. Qabel ma jieħu l-kelma l-onorevoli, nixtieq nitlob il dak li qed qegħdin jiddiskutu weħidhom ikomplu bid-diskussjoni minn tagħhom barra fil-korritur biex aħna nsegwu l-programm tagħna. Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Xi hat li fil-fatt se jibqa' għal dan. Mela, l-interpreti sur se jibqa'. Mela, ole għandek il-kelma, grazzi ħafna ċer tal-li tajtna l-kelma. Din hija abbosta opinjoni fuq l-istrateġija ta' avjazzjoni għall-Ewropa illi jedha f'kooperazzjoni ma' u dialogu ma' diversi imsieħba imsieħba interessati fis-settur. Jina l-tqajt ma' rappresentanti kemm mill aġenzija tal-Ajru, Trade Unions, Manifatturi, tal-Ajruplani, eccetera jiena ċejt mort għandhom biex nitkellem magħhom kif nistgħu niddiskutu jkollna eh, kondizzjonijiet ta' xogħol tajjeb u ġusti f'dan is-settur u għandi diversi opinjonijiet. Eh, bażi ta' dan nista' ngħidilkom illi hemm grad tajjeb sorprendenti ta' bil. Hemm bil li rridu nkunu iżjed ambizzjużi u rridu naħdmu biex ma jkunx hemm kompetizzjoni inġusta fl-avjazzjoni Ewropa biex aħna ikolna u nrawmu eh, tkabbir ta' impjiegi fl-Ewropa f'dan is-settur ambizzjoni tiegħi li noħroġ b'opinjoni kostruttiva u eh, eh, b'fatti u figuri biex nejnu biex ikun hemm settur tajjeb. Għandi ħames suġġetti fil-fatt jiena Wieħ, l-ewwel id-dialogu soċjali l-imsieħba iħossu li dan huwa importanti ta' dialogu. Irridu konna proċess ta' konsultazzjoni b'saħħtu biex insaħħu dialogu soċjali f'dan il-kamp. Jiena nikkonsidra it-tnaqqis fit-teddida fid-dialgu soċjali u nħoss li għanna nifformaw li l-ħaddiema huwa dritt huma drittijiet fundament tagħhom li jidħlu fl-union. It-tieni punt huwa eh, modelli ġodda li ħar ta' negozju ta' ħidma li ħarġu tal-aħħar waqt li hemm iktar flessibilità u kompetitività oħrajn eh, ma jiġu abbużati anka biex issir ċertu pressjoni fuq il-ħaddiem. Aħna rridu Eh, naraw kif qegħdin l-affarijiet f'dan is-suġġett għax huwa fl-interess ta' kulħadd. U allura nissuġġerixxi li fost inizjattivi oħra aħna naraw ċerti kontratti kif isiru it-tielet punt huwa il-ftehim ta' avjazzjoni ma' pajjiżi terzi fejn irridu bil-fors ninsistu għal rispett tad drittijiet tal-bniedem u l-konvenzjonijiet fundamentali ta' jellow. Ir-raba suġġett huwa riċerka u edukazzjoni il-parti kollha tal-avjazzjoni huma huma mibbażati u jiddependu fuq ħaddiema ta' ħilitorja u speċjalizzati. L-aħħar punt huwa s-sigurtà u s-saħħa jridu nigarantixxu l-ħaddiema kollha fis-settur tal-avjazzjoni kondizzjonijiet illi jirrispettaw is-saħħa tal-ħaddiema tkun xi tkun tkun kemm tkun kbira jew żgħira l-kumpanija ħan emenda biex nesprimi appoġġ għall-idea li nagħmlu l-ajruplani kollha li jirrispettaw il-miżuri ta' sigurtaw u saħħa jina għandi jina mhux ħan ippreżenta aktar emendi minħabba l-iskadenza kif intom konxi. Jiena tinħares ħafna li nirċievi il-kummenti ta' kulħadd u li naħdmu b'mod f'kooperazzjoni konstruttiva ma' kulħadd. Grazzi tal-kelma sur President. Grazzi ħafna. Nistgħu nibdew bid-diskussjoni tagħna. Nibdew bil reprezentant tal ipip tal-PPE. Iva, grazzi ħafna, President, l-ewwel ħaġa. Nifraħ li rapporter Ole Kristinsen għal dak li fil-fattu test tajjeb ħafna. Hemm ċerti punti ta' kontroversja dwar min għandu jaħdem fuq dan il-kamp imma xorta ħdimna ħafna u fukajna fuq il-punti bażiċi U allura dan huwa iservi ta' bażi solida għax-xogħol kontinwu tagħna. Jiena żgur li flimkien nistgħu noħorġu paper deċenti ħafna. Sam eh, dublinizzazzjoni tal-avjazzjoni infetaħ is-suq u li wassal għal kompetizzjoni ikbar speċjalment importanti l-iktar eh, kumpaniji tal-ajru importanti ġew esposti għal kompetizzjoni wiesa ħafna li waslu għal kompetizzjoni inġusta l strateġija tal-avjazzjoni nitlob allura il-kompetizzjoni internazzjonali tkun fl l-attenzjoni tal-Kummissjoni biex aħna noħorġu eh, b'standards ta' sigurtà li jkunu għolja ħafna għal-passiġġieri, miżuri li jittieħdu biex aħna nsaħħu l-aġenda soċjali u li natu valuroli tal-impjiegi fis-settur. Impjiegi ġodda u modelli ġodda ta' impjiegi sa jeżistu meta niġu għal sistemi pay to fly u kontratti oħra. Kif ir-referi tal-jom inti fil-raba paragrafu ma daw il-modelli ġodda ta' impjiegi mhux m'għandhomx biss jiġu projbiti jew diskussi manna bżonn miżuri ta' regolamentazzjoni biex nagħtu qafas deċenti li jassigura standard żolja ħafna fi standards ta' xogħol u fil-protezzjoni soċjali. Fil-paragrafu 5 rapporter jirreferixxi għal kondizzjoni ta' ħaddiema li jiġru minn posta liħor ħajli mobile irrid ikun assolutament ċar taħt liema liġi soċjali u taħt liema leġiżlazzjoni taħdem din. Għal din ir-raġuni aħna din hawnhekk nitkellmu fuq perjodu ta' tranzizzjoni ta' xar snin, il-prinċipju tal-hekk imsejjaħ home base ma għadu ma ġiex eh, immirat imma għadna diġa qegħdin naraw ċerti eh, eh, kampijiet f'ta' settur li għandna bżonn nollu l-standards. Ħaġa li aħna naraw u fejjem kommissjoni fejjem komunikazzjoni bil-kommissjoni u l-imsieħba fejn nistgħu nirkonoxxu sa minn żmien bikri eh, meta jkun hemm problemi fil-kondizzjonijiet ta' xogħol. B'mod ġenerali nifukaw għanna bżon nifukaw iżjed fuq it-taħriġ, fuq iktar taħriġ, u ma tantxem imsemmi dan, sissa, inkun vera ħerqan li kolna xiliet tajbin ħafna fost il ħadima tal-Europa b'dan f'moħna nitlob studju akademiku għal dan iktar għal iktar taħriġ u komponenti ta' taħriġ permess ta' edukazzjoni li jkun hemm ġodda u anka billi naħdmu kol ma' drones, aeroplani u informazzjoni teknoloġika. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Fisem li sijer l-onorevoli membru għaw ijat, għazizaz. Hemm xaħat minn sijar għalde għaw xaħat, għuwe għaw xaħat. Għajiva, hemm nisem. L-ewwel ħaġa, grazzi l rapporter għal-biċċa xogħol tajba ħafna zaħret. u paper tajba. Strategija għall-avjazzjoni għanna bżonna għall-Ewropa anka għall-impjiegi u għall-innovazzjoni. Ovvjament għandna nkunu attenti ħafna għall-impjiegi u għall eh, kondizjoni ġodda ta' impjiegi. Sfortunatament hemm raġunijiet tajba biex nemnu li ċerti prattiċi ta' linji tal-ajru Ewropej jonqsu mis-sigurtà. Per eżempju, hemm ċertu taħriġ li għaddej taħċerti ċerti skem li jgħidulhom pay to fly li ma jirrispettawx il-ħinijiet ta' kemm ħaddiem idum flajru. U ħaddiem ikun irid bil-forsi jaħdem overtime biex ikun jista' jitħalles b'mod xieraq. Jiddispeċini li fil-komunikazzjoni preċedenti il-Kummissjoni argumentat li sissa huma rċevewx prova dwar l-impatt ta' dan il-modell ġdid ta' impjegabilità dan huwa settur eh, miftuħ skont is-settur li skont kif ġie ppubblikat fil-2015 ġi mod speċifiku ġi enfasizzat illi dawn l-iskemi ta' pay to fly għandhom jiġu projbiti, mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma' globalment. Li nikkonsidraw strateġija għall-Ewropa nkun nistgħu Eh, niddiskutu il-livell ta' taħriġ kif isir. Grazzi ħafna. Dankeschön, jetzt Rina Ronja Kari für Tak. Uwe, grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa. Anka l-puntat eh, din il-paper servi bħala punta tluq tajjeb, naturali għatem hemm ċerti għat ta' analiżi li jistgħu jsiru, jiena m'iniex daqshekk konvinta meta niġu għal-komunikazzjoni tal-Komissjoni li natat l-inna. Il-Komissjoni għadha ma ħarġitx bi proposti ċari dwar il-kwistjoni ta' social dumping fir dan is-settur tal-avjazzjoni. Hija sitwazzjoni serja u hawnhekk kellna f'dan il-Kumitat dwar l-impjiegi kien żjajjar minn nies interessanti ħafna kemm huma mħasbin meta jiġu għas sitwazzjoni ta' impjegabilità f'dan settur piloti meta niġu għal mart u anka jaħdmu f'sitwazzjonijiet ta' periklu. Ninkwitaw minħabba sigurtà jgħidulna u jekk jekk niġu kritikati jekk nitkellmu Allura kuntenta ħafna jien tajt il-kellima li qegħdin niddiskutu dan is-suġġett anka dan fuq din l-iskema l-kontratti pay to fly. Meta niġu għall-istrateġija fejn aħna kellna problemi kbar, u ninsisti qed tajt il-kellima mhux biss nirrakkomandaw ma ninsisti li l-punt ta' tluq tagħna għandu jkun li nidderiġu l-responsabilità tal-linji tal-ajru u ta' ċerti situazzjonijiet speċifiċi għanna nagħmlu dat tip ta' kontratti strambi affajt li u naħdmu kontra u għanna bżon niddefinixxu u niddeterminaw dan il-kriterju tal-home base kif ħaj jaħdem biex nisugura dinja ħaġa li għat trade unions biex kun jistaw jiddefendu nistaxħom jina naħseb nemmen ukoll li jkunu tiq li nibdew billi ngħidu li aħna nirrikonoxxu illi aħna rridu nimxu l-qoddim bil-leġislazzjoni Ewropea. Għamma jgħanatu li stati membri possibiltajiet ikbar, kompetenza ikbar biex jissiltu kontra dan il-fenomenu hemm ta' pajjiżi fejn l-istati fejn l-linji tal-ajru nazzjonali jinataw daw il-possibilitajt minn għazbis ikunu studjawom. daw il-modelli tal-pay to fly qabel ma jitlu fl-istati membri rridu niddiskutuhom metodi oħra kif wieħed jista' jissiret kontra tal-problemi imma nħares il qudiem għal dan id-dibattitu u nisperaw li aħna nipproċedu fuq dan fuq da settur. Grazzi ħafna. Laura, ċemmi xeda. Mila, ah, jiddispeċini ter president. Skużani, bistek Karima Dalija. Ġin, għat titkellem fisem Karima? Iva, qed nissostitwixxi li Karima Dalija. Ah, ja dwar dan. Mela, anka hi bħal oħrajn tixtieq l rapporter għal din l-opinjoni daqshekk sħiħa li tkopri l-aspetti l-iktar importanti f'dat fuq da suġġett dwar impjiegi prekarji u importanti għalina bħala teddida hija teddida fis-settur tal-avjazzjoni aħna naqblu li n-numru qed jiżdied f'dawn l-aħħar 10 snin jekk di xtaqax, jekk di taqax fuq kwistjoni ta' indipendenza jew kontratti ta' pay to fly li għadhom kif issemmew. Allura għanna natu l-ikbar attenzjoni fuq da suġġett u naraw, u nistudjaw, u naraw li tipi prekari, tipi ta' xol prekari ma jkunx aċċettat, anzi jiġi abolit. Fattur uman l-impatta impigi prekarji bħalla fis-settur l avjazzjoni dan huma perikolużi ħafna u forsi dawn iwaslu iwaslu għal ċerti traċieti li setgħu jiġew evitati bħal per eżempju German Wings li is sena l-oħra aħna kontenti li għanna talba minna ta' rapporter biex ċerti kontratti skont punt erba jispiċċaw u nappoġġaw it-talba tiegħu biex jiġi evitat is-social dumping. Inħarsu ħafna l qudiem li naħdmu mar rapporter fuq dan il-fajl biex da settur ikun ġust kemm jista' jkun għal kulħadd involut passiġġieri u ħaddiema u nixtieq inżid wieħed punt wieħed biss fuq il-home base u ħajli mobile wieħed ħaddiema ħajli mobile xi wħud forsi jistgħu jiftakru sforzi li saru bċerta linja tal-ajru meta u darajnih meta konet naraw revizjoni ta' sigurta soċjali mhux se noqgħod insemmi semmi linja tal-ajru għax daw joġġezzjonaw illi jiġu msemmi l kumitat imma huma kienet uħasu b'mod deliberat eh, biex għal bażi tal-ħaddiema tagħhom fil-pajjiż fejn il-kumpanija stess kienet ħatħallas għall-assigurazzjoni fil-għalla volja ħafna mill-ħaddiema ma mkienu xiexu f'dak il- pajjiż partikolari, allura nitkellmu ħafna fuq leġislazzjoni ta' sigurtà soċjali, allura rridu nkunu żguru żguri li nallinjaw jaw unqablu u naraw li jaqbel kull leġislazzjoni li nkunu qegħdin nagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. ġin. Naħseb. Issa, tajjeb, Laura ċeja, suppost għandha titkellem imma mhix qedaw. Għalli FDD, Mila, laqqas. Ma fintix di, qed il-President. Imma qed nifmek li qed tgħid li m'għandekx għalfejn kull kelma. Le, m'għandix bżonn ngħid nieħu l-kelma. Tajjeb, grazzi. Tajjeb. Marita Uskov imississa. Grazzi. L-ewwel nett grazzi lil ule ta' dar rapport li qed jiffoka fuq l-iktar kwistjonijiet jħarqu ta' da' settur li l-kumitat tagħna għandu għandu jiffaċċja fuq is-settur tal-avjazzjoni hemm ċerti punti li jiena nisħaq fuqhom l-Unjoni il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tagħmel iktar dwar l-avjazzjoni u l-aspetti soċjali tal-istrateġija tal-avjazzjoni hija battuta ħafna kif qiegħda bħalissa huwa tajjeb li qed nisimgħu l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tejjeb id dialgu soċjali f'da settur dan għandu bżonn appoġġ qawwi għal da dialogu illum hemm il-pilot, piloti u l-ħaddiema kollha li ma jis biss għandhom permess illi jorganizzaw ruhom. Hemm kuntratti ta' ħidda xogħol illi jipprojbixxi l-organizzazzjoni ta' dal-ħaddiema f'unions u dan huwa ħaġa inaċċettabbli u għaksu tal-konvenzjonijiet. Imma għandna bżonn iżjed fatti, għandna bżonn iktar profi, għandna bżonn iżjed ingaġġ biex nistabilixxu kwalità tajba ta' ħajja f'da settur dak li tista' tagħmel ukoll il-Kummissjoni biex issaħħaħ għal dan il-għan huwa istisħiħ tal-Buru Ewropew għal-sigurtà għas-sigurtà tal-avjazzjoni l-EASA. L-EASA għandha tirċievi mandat iktar qawwi, iktar riżorsi, hemm bżonn ukoll li nirrevedu ir-regolament bażiku tal-EASA li fuq taħdem dil-Aġenzija Ewropea għan hemm diversi avvenimenti fej kien ma kien hemm nebda konsekwenzi għal linja tal-ajru li kissru eh, regolamenti kena ftit istanzi fej li għaza ħadmet u setet taħdem. Allura, diversi kumpanji tal-ajru mumiex edin jaħdmu fiħdan stat eku u ġust u aħna għanna nassiguraw illi li impieg dirett għandu jkun l-iktar impjieg aċċettabbli f'tas settur tal-avjazzjoni. Għanna inwessaw l-ħtieġa li għanna l-lum li 50% tal-personal għandu jkun impjegat mod dirett. Dan japplikaw fuq l-art, għal personal tal-art eh, kif ukoll għal dok tal-ajru u l-piloti kellna diversi ġilidiet miftuħa mar Ryanair imma kellna wkoll kumpaniji oħra u iva hemm ukoll għalmenu kumpanija waħda illi wara intervent tal għaza ma setax tkompli tagħmel dak li kienet qed tagħmel. Jina naħseb illi huwa estremament importanti li ma nippermettux dan is-settur biex li jispiċċa f'ċertu tip ta' cowboy country. Rridu nassiguraw eh, illi għal raġunijiet ta' sigurtà ma' raġunijiet oħra li l-affarijiet ikunu kif suppost ikunu f'das settur. Allura hemm bżonn li naħdmu fuq dan rapport biex l-affari issir tajjeb. Grazzi ħafna. <clears throat> Ja, fil-lanke Xma, grazzi President. Iva, nixtieq nirringrazzja l-kollegi, l kollegi kollha li ħadmu fuq din ir-rapport li għamlu ħidma da stant tajba. Smajna il-bżonn ta' ħidma inklusiva. Smajna ġaf mill-approċċ ġenerali ħidma eċċellenti u inklusiva fil-fatt l-istrateġija tal-Kommissjoni miex biżejjed naħseb in-nuqqas ta' kuraġġ li rajna fil-trattament ta' dawn il-problemi speċifiċi għal nasa situazzjoni bħalissa il-dialogu soċjali huwa importanti hawnhekk naqbel ukoll u anke l-ftehimiet mal-pajjiżi terzi huma importanti għal stat il-kondizjonijiet tal-ajello rridu jiġu rispettati li hija l-Kummissjoni tinnegozja dawn il-kuntratti u dastant hawnhekk għandha responsabilità kbira. Nistgħu niżviluppaw iżjed il-diskors minn kelli naf li dan huwa biss l-ewwel appozz. Punt tlieta joġobni ħafna li jitkellem dwar sigurtà kondizjoni ta' xogħol sigur fejn nistgħu nkomplu nafsu bid-diskors. Il-kollega diġà tkellmu. Dwar il-situazzjoni tal-pay to fly u il-zero hour contract fejn nitkellmu dwar ħarsien ta' ħaddiema irridu naraw iżjed attenzjoni, iżjed attenzjoni u regoli ċari dwar il-pajjiż ta' bażi ta' reklutaċ u f'punt sitta din naraw il-punt ta' ħaddiema barranin. Naħseb qed jitkellem dwar ħaddiema ta' pajjiżi terzi. Il-dokument huwa wieħed tajjeb hija ħidma valida. U anki l-interventi tal-kollegi l-oħra jagħtu valur miżjud lil tajn l-opinjoni nad il-mikrofon il-Kommissjoni minn DigiMove Kristof Duzar. Thank you, Chairman. Um... Grazie, President. Fil-fat nishtiq najt li għana tassew kontenti li l-Komitat jgħat jindirizza l-kwistjoni da sent importanti tal-istrategija tal-avjazzjoni u kif l-opinjoni tagħna ġasam mill-ewwel riflessjonijiet qegħdin jintlaqtu kwistjonijiet li fl-opinjoni tagħna huma essenzjali minn dan il-grupp, minn dan il-kumitat. Aħna lesti għal kolunkwe mistoqsijiet li għandkom u ħirqanin naħdmu magħkom fuq bosta u bosta kwistjonijiet oħra, grazzi. Danke sehr. Ole, du hast das letzte Wort heute. Nee, ich. Aber... Ole, jekk joġbok, Għandek il-mikrofonu għal ħar kummenti. Iva, grazzi, grazzi tal-kummenti kollha. Mm, nasab jor bota ħafna ma' punti differenti li kien hemm fl-opinjoni. Jina naqbel ma dak li ntqal u il-Kummissjoni teħtieġ taħdem iżjed iżda tajjeb li issa jkollna strateġija, strateġija li tippermettilna nirreaġixxu. Kien hemm nuqqas strateġija u din kienet ta' problema sa' issa. Nista' nassigurakom li ħansibu mod ta' kif nipproduċu proposta valida mill-kumitat. Li naqbel mal-kummenti li għandna nifukaw fuq it-taħriġ u l edikazzjoni Aħna għanna ħaddiema kwalifikati u rridu nkomplu insaħħu. Lil-rapport. Dan japplika wkoll għaliex il-kumpaniji Ewropej tal-avjazzjoni u għal pajjiżi terzi għadin jagħmlu użu minn pajjiżi ta' minn terzi għal ħaddiema li jkollhom bżonn. George Bach fil-fadda semmejtu f'paragrafu 6 jien dak li rridu nagħmlu biex nsaħħu l-prinċipju ma' pajjiżi terzi man kif id ta' dak li għak jiġri fil-vant nofsani l-għaliex kella jistgħu jikkompetu kondizjonijiet inġusti meta mqabbla mal linji tal-ajru f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fortunatament għandna ħafna kumpaniji tal-ajru illi jaħdmu b'mod eċċellenti. Iżda hemm numru ta' kumpaniji li provaw jawġu regoli u dak li ma nistax nifhem u naf li kien hemm min ħadd ma qalu dan fis-sala nista' nifhem il dawk li jgħidu illi jekk inti tara n-numru ta' ħaddiema li hemm impjegati dan huwa settur tas-sew li jisħoqlu tifħir tanti ħaddem nies bħala settur. Dan huwa importanti li niżguraw li jistgħu jikkompetu, jistgħu joħolqu level playing field. Sitwazzjoni ta' kompetizzjoni li tgħatta l-kumpaniji kollha Ma nistawx nċedu għanna bżon ta' kompetizzjoni ġusta. Ma nasibx illi dan nistan najt wis dwaru. Nixtieq jkollna kooperazzjoni tajba. Grazie tal-kummenti kostruttivi tagħkom. Herzlichen Dank an alle. Dann sind wir für heute mit dem Programm durch. Der Tagesordnungspunkt Grazzi Ole, spiċajna l-programm għallum, ipposponejna punt numru 14. Anke minħabba laqat f'kumitati oħrajn. Nittama li kolkom wara nofsinhar mill-isbaħ narakkomada fid-disa. Saħħa.